Colleghi, cominciamo la seduta. Allora, signora Commissaria. Niftħu la laqatana Rati. Permettetemi dare il benvenuto nella sede del Parlamento. Merħba fil-Parlament Europeo, għal din il Atal tal-Kumitat Interparlamentari tagħna la straordinarja u verament importanti fl-opinjoni tiegħi u hija straordinarja għal ħafna raġunijiet Hawnhekk qed naraw 28 deputat tal-Parlament Nazzjonali minn 16 il-Kamra Parlamentari minn 13 stat membru, pajjiż li ħajidħol fl-Unjoni Ewropea u wieħed mill li mhux qiegħed fil-qiegħed fiż-żona Schengen fl-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa ta' darba filli konna laqa bħal din u nixtieq nisħaq ukoll fuq l-importanza ta' dan l-avveniment għaliex id-dialogu mal-Parlamenti Nazzjonali bil-kummissarju Malmstrom jidħol fil-ambitu tal-rwol tal-Komitat Parlamentari tagħna huwa xhieda tal-fatt li l-Parlament Ewropew għandu għal qalbu u hija priorità l-ġlida kontra kriminalità organizzata għalih. Dan huwa punt li nixtieq nisħaq għaliex hija l-ewwel darba li l-Parlament Ewropew għandu kumitat speċjali biex jġilet il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni, l-ħasil tal-flus. Għalek, grazzi tal-impenn ta'kom tal-li ġejtu għawnek tiħdu sem f'dan l-smieħ, f'din il laqa f'dan iskambju ta' informazzjoni, għalix dan huwa iċ ċentru l-qalba tal iskambju tal-femijiet u tal-dibattitu fejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew ovvjament jistaw ikollhom iktar riflessjonijiet u jistaw jasdu l-frott minn skambju ta' esperjenzi reċiproċi. Għabel ma nispiegħalkom kif ħan asmu d-dibattitu, nishtiq narrafkom li propju dal-ħodu wara dibattitu fuq l-emendi kienem fil-fat 744 emenda li ġew prezentati mill gruppi politiċi differenti, il-Kumitat Tana, il-Kumitat Krim, approva l-abbozz ta' rapport fuq il-kriminalità organizzata, l-korruzzjoni ħasil tal-flus. Rapporter Jakolino ħaj spiganna x'inhuma il-punti ewlenin tar-rapport jew imma permettu li ngħid li kien suċċess straordinarju għaliex dan l-ewwel pakkett ta' emendi witta it-triq biex aħna nimxu lejn pjanta kontrast ta' zlida kontra komunità organizzata. Aħna għandna li il-mixja lejn it-triq tajba biex ngħidu hekk. Għalhekk nibdew ix-xogħol tagħna wara l-offsenar il-kummissarju ħajkollha diskors ta' 20 minuta u mbagħad wara ħajkun hemm eh, ħin għal mistoqsijiet u tweġibiet, il-kummissarju mbagħad twieġeb il-mistoqsijiet tagħkom u mbagħad ikollha titlaq għax għandha impenni oħra. Matul madwar l-erba ta' għalof senar, il-rapporter sur Salvatore Jacolino jieħu l-mikrofonu biex jispieganna. Il-rapporti jew l-emendi li ġew votati dal-ħodu, l-ewwel ponil ħanitkellmu fuq kriminalità organizzata, ħames minuti il-rapporter, mbagħad sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet ta' madwar 40 minuta. Mill-10 minuta qabel ħamsa eh, nimxu għal panel ieħor ħames minuti għal rapporter u sessjoni ta' mistoqsijiet ta' madwar 40 u tweġibiet ta' madwar 40 minuta. Naddu mbagħad tal ħasil tal-flus fejn għanna l-ex rapporter tagħna li ħajkompli ikun preżenti għal tweġibiet u mistoqsijiet. Mbagħad naddu għal cocktail li huwa pjaċir tagħna nofrulkom. Bekk, nispiegalkom kif ħanimxu, il-laqa ġiet maħsuba b'tali mod biex bekk kulħadd ikun jista' jitkellem u jesprimi ruħu. Iżda probabbilment mhux kulħadd ħajkun jista' jitkellem fuq l-argumenti kollha. Verament hawn ħafna nies u għandna ħafna punti x'nitrattaw. Għal daqstant, biex niżguraw li l-laqatana ta' til-frott u taħdem tajjeb nistedinkom biex iżommu f'moħħkom dawn iż-żewġ ħtiġijiet li tillimitaw id-diskorsi tagħkom għal mhux iktar minn żewġ minuti u li tresqu mistoqsijiet tagħkom skont is-suġġett ta' interess tagħkom l-iktar kwistjoni li għandkom għal qalbkom u skont id-domandi li intom diġà tkunu smajtu u tamluhom fejn hu xira. Bekk, il-Kumitat ħaseb metodu li nistaw nużaw biex l-skambju ta' mistoqsijiet u tweġibiet u dibattitu jimxi ħarir għandkom skedi apposta ta' kuluri differenti li tistaw tużaw u kull kulur jikorrispondi għal suġġett partikolari. Formula bajda hija diskussjoni ġenerali mal-Kummissarju Malmström il-formula blu fuq dibattitu l-kriminalità organizzata, oranġo għad-dibattitu kontra l-korruzzjoni u ħadra għad-dibattitu fuq il-ħasil tal-flus. Nitlobkom tiflu sow dawn il-formuli li għandkom qoddimkom, timluhom skont l-interess tagħkom u l-assistenti mbagħad jiġbruhom u jwasluhom lili. Il-laqa ser tkun organizzata tal-imos biex ikun hemm il-deputati tal-Parlament Ewropew li jitkellmu u mbagħad ikun hemm dawk tad-deputati tal-Parlamenti Nazzjonali. Mbagħad ikun hemm il-panel nibdew l-ewwel b'żewġ domandi mill-Parlamenti Nazzjonali u mbagħad domanda min-naħa tal-Parlament ta' deputati tal-Parlament Ewropew. Skont kif nimxu mbagħad nafu li jista' jkun hemm bżonn li nagħmlu xi modifiki u dan nagħmluhom jekk naraw li huwa l-każ biex l-laqa tagħna tkun tista' timxi ħarir. Tistgħu taraw qudiemkom fid-dokument li tqassam kif eh, ħanaħdmu u nixtiequ ngħidu wkoll ħafna kollegi mill-Kumitat Krim bħalissa huma impenjati f'votazzjoni importanti ħafna fil-Kumitat Libe qed jitkellmu dwar id-direttiva fuq l-konfiskar tal-beni u jien kol xtaqt nkun prezenti imma din il-laqa u l prezenza tagħkom hija verament straordinarja, Sisilja tiegħek ukoll u għalhekk minnu fih nixtieq nadilek il-mikrofonu biex tkun tista' tintroduċinna il-diskors tiegħek. Grazzi ħafna. Thank you very much, uh, Sonja. Uh... Grazzi ħafna. Sinjuri, huwa unur kbira lija li qedawn wara l-ofsenar ma'kom U l-fatt li intom qegħdin hawnhekk preżenti turi kemm hija importanti li nitkellmu dwar kwistjonijiet tant importanti flimkien, membri tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali. Għanna opportunità tajba biex nifmu fejn għamilna progress fl-Ewropa u fejn għatem sfidi ħan nifoka fuq tlet oqsma partikolari fejn hemm l-azzjoni u nafu li nistgħu nitkellmu dwar ħafna aspetti imma għandkom aġenda mimlija daqsbajda. L-ewwel net iswieq kriminali bħal pereżempju l-kriminalità fuq l-internet, traffikar tal-bnedmin, tal-armi u ta' drogi, it-tieni l-penetrazzjoni kriminali fl-ekonomija leġittima u t-tielet li ntejbu il-flussi ta' informazzjoni bejn l-Istati membri u l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea involuti fil-ġidda kontra il-kriminalità L-għanet fuq il-finanzjamenti. Tafu li trattat tal-Lisbona daħal fis seħħ u tefaq fokus partikolari fuq il-ġlida kontra l-komunità organizzata fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Dan ġi stabilit fil-programm ta' Stokkolma u hemm ukoll il-tfassil tal-Kummissjoni tal-ISS, l-Strateġija ta' Sigurtà Interna f'Novembru tal-2010 ġiet adottata wkoll mill-Istati membri fejn huma stabilixxew x'inhuma l-prioritajiet fil-smata politika biex naraw kif ħan jieħdu deċiżjonijiet f'dal qasam b'sem sħiħ tal-Parlament Ewropew imma rwol dejjem aktar b'saħħtu tal-Parlamenti Nazzjonali. Għalhekk taqsek importanti li intom tiltaqgħu b'dan il-mod jkollna l-possibilità niddiskutu magħkom mill-perspettiva tal-Kummissjoni. Nibda biswieq kriminali. L-ewwel net ir-reati fuq l-internet. Dan huwa qasam fejn naraw kull ma jmur gruppi kriminali sofistikati u organizzati. Irridu post sigur fil-ħajja digitali tagħna u ċittadini u negozji jridu jafdaw li l-internet huwa post sigur fejn tista' tagħmel negozju. Importanti għad kabbir u anke l-fiduċja biex it-tranzizzjonijiet ikunu siguri u d-data personali tiġi mħarsa. Pass importanti biex nindirizzaw il-reati fuq l-internet dan jannar kien il-pass li ħadna bil-ċentru kontra l-kriminalità fuq l-internet fiħdan Europol. Jappoġġa l-investigazzjoni tal-Istati membri jisħaq fuq ġlida kontra il-kriminalità fuq l-internet u ifittex esperjenza kontra teddidi ġodda ta' reati fuq l-internet. Fi frar rajna li tnieda dan l-ISITRI, l-Strategija ta' Sigurtà Ewropea għal-ġlida kontra reati fuq l-internet, kien hemm preżenti b'mod konġunt Nili Cruz Kathy Ashton, rappresentantoli, ħdimna ma'kom, rridu feedback man ħatakom u għandkom ruol importanti biex tkolkom kontroll fuq l-istrateġija nazzjonali u l-implementazzjoni tagħhom. Qabel il-miliet kelli l-possibilità fl-imkien mal-Avukat Ġenerali tal-Istati Uniti, Eric Holder, kelli l-possibilità l nniedi alleanza globali kontra l-bus tfal fuq livell sesswali fuq l-internet. Kien hemm 50 pajjiż madwar id-dinja li impenjaw ruħhom fuq livell politiku li jiġġieldu dan il-reat orribli billi jiprovdu identifikazzjoni tal-vitmi, jamlu prosekuzzjoni ta' min ikun ħati u naqsu l-possibilità li jkun hemm ritratti ta' dan it-tip fuq l-internet u jżidu l-kuxjenza fuq din il-problema. Hemm bżonn nirrapportaw fuq dan ninselaw fejn insabu u naqsmu idejat fuq kif nistgħu nixbu progress. Dan iwassalni għal xaħġa ħaġa marbuta ma' dan. Traffikar tal-bnedmin. Kazbir terribli ta' dritti tal-bniedem u reat serju transkonfinali. wassal għal ħafna kizbit finanzjarji għal kriminalità organizzata hija reat huwa reat serju ħafna u aħna dan sħaqnieh fir-rapport ta' ġbir tal-data fuq livell tal-Unjoni Ewropea. il rapport wera li kien hemm żieda ta' 18% fl-identifikazzjoni ta' min huwa preżunt vitmu vitma imma huwa ta' tħassib li hemm tnaqqis ta' 13% ta' min jitressaq qudiem il-liġi minn 2008 sal 2010 hemm ħafna nies li jtibatu kemm żgħar kif ukoll kbar. Sħaqna bl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea li hemm responsabilità ewlenija li nindirizzaw dawn l-affarijiet mal-Istati membri. Huwa ovvju li kien hemm direttiva ġdida u li suppost kellha tiġi trasposta mill-Istati membri fis-6 ta' April din is-sena. Aħna rridu tolleranza zero kontra traffikanti, nistabilixxu sanzjonijiet komuni kontra din it-tip ta' kriminalità u nsaħħu l-protezzjoni għall-vittmi. Palma tafu dan ġi dottat f'żmien qasir u juri kemm huwa importanti fl-Unjoni Ewropea. Iżda d-disa stati membri biss trasponow bisħieħ id-direttiva sissa. U qed nanalizzaw dan ovvjament kull stat membru irid iżomma l-obbligi u jwettaqhom kulħadd kien ħerqan li jkollna dawn it-tip ta' obbligi u naħseb li l-Parlamenti Nazzjonali jistgħu jaqdu rwol importanti biex jisusu wara dawn il-gvernijiet biex jiffirmaw u jitrasponu bisħieħ din id-direttiva. Kentejn fuq l-armi tan-nar. Jintużaw f'ħafna attivitajiet kriminali u meta teddida għas-sigurtà kemm attwali kif ukoll kif tiġi perċepita minn naħa ta' ċittadini tagħna. Kenna avvenimenti traġiċi fi Franza, Belġu, Norveġġa li kompli tissaħħaħ il-ħtieġa li aħna jkun nazzjoni effettiva qed inħejju strateġija kontra l-traffikar tal-armi għat-tmim ta' din is-sena ħatħares lej kwistjonijiet bħal pereżempju kriminalizzazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea tal-traffikar tal-armi li vinkolanti tal-Unjoni Ewropea fuq id-deattivazzjoni. Aħna rridu input mill-Kumitat Krim imma anke mal-Parlamenti Nazzjonali kif nistgħu nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Nidejna konsultazzjoni pubblika biex niġbru l ospinjoni ta' kulħadd biex nkun nistgħu nindirizzaw it-teddida tal-armi tan-nar biex nilħu kemm jista' jkun nies u partit interessati, vittmi u NGOs. Nala fuq is-swieq kriminali, l-iktar li għalla flus, traffikar ta' droga, li huwa l-ikbar suq kriminali waħdini. L-istatistika torina l-iskala tal-problema huwa stmat li 124 tunnellata ta' kokaina hija konsmata fl-Unjoni Ewropea berba miljun utent regolari u drogi legali oħra kien hemm waslu għal 7500 overdose fl-Unjoni Ewropea u fin norveġa s-sena li għaddiet L-EMCDDA hija Aġenzija ta' Monitoraġġ ta' Drogi li flimkien mal-Europol nidiet rapport is-sena li għaddiet biex bekk ikonna l-ewwel rapport ta' dan it-tip li jiġbor flimkien id-data, l-intelligence u tkopri wkoll il-produzzjoni trafikar u l-konsum ta' drogi. Dan titina stampa ġenerali ta' x'inhuma l-problemi relatati mal-produzzjoni il-tqejt fuq is-suq illegali ta' dan it-tip ta' drogi għal nies vulnerabbli. Tejna biex nimlow il-vojt fejn hemm nuqqas ta' esperjenza u fejn nistgħu naħdmu u nikkoperaw b'mod aktar effiċjenti. Naddi issa għal penetrazzjoni tal-ekonomija leġittima. Nafu l-ekonomija kriminali hija bbażata fuq flus kontanti il-kriminalità organizzata u l-kriminali jippruvaw jilleġittimizzaw il-profitti tagħhom billi jidaħluhom fil-ekonomija legali jagħmlu distorzjoni tal-ħidma ta' din it-tip ta' ekonomija u jwaslu biex ikasbru stat ta' dritt. Aħna lek qed nippruvaw naħdmu fuq il-korruzzjoni u nagħmlu armonizzazzjoni tal-proċeduri ta' konfiska transkonfinali għal dan it-tip ta' liħ. Nafu li l-ħasil tal-flus hija problema komplessa, għandha ħafna livelli differenti u hemm bżonn indirizzawa mod multilaterali. Għanna bżon il-taqsimiet ta' intelligence, l-FIUs, finanzjari, bżon naħdmu fl-imkien biex nindirizzaw din il-problema, hemm ukoll pjattaforma tal-FIU li tippermetti skambju regolari ta' informazzjoni tal-aqwa prassi bejn l-Istati membru l-Kummissjoni. Dan l-aħħar adottajna wkoll proposta fuq ir-raba direttiva kontra l-ħasil tal-flus biex insaħħu l-qafas legali wara l-adozzjoni tal-Task eh, Force tal-Azzjoni Finanzjarja l-FATF reveduta rekomendazzjoni ta' sena għaddiet. Waħda mill-problemi hija ħasil tal-flus imma l-oħra hija l-korruzzjoni. Tinvolvi ħafna stati membri u tvarja bħala serjetà ta' dan it-tip ta' reat minn pajjiż għall ieħor tammont tal-somma enormi u skont stimi ten l-aħħar tista' tkun ekwivalenti għal budget tal-Unjoni Ewropea mitluf f'korruzzjoni kull sena. Ixxekkel ukoll il-fiduċa għad-demokrazija għal eh, nies eletti kif ukoll għal ġa soċjali. Għalhekk il-Kummissjoni qed tippubblika dan is-sajf ħad tippubblika dan is-sajf rapport tal-Unjoni Ewropea kontra l-korruzzjoni għandu jżid il-fiduċa bejn istati membri għal promozzjoni tal-prassi tajba li tiżgura pen politiku u tiġġielet il-korruzzjoni fejn meħtieġ. Ir-rapport se jfittex li jsib sejbiet u rakkomandazzjoni relevanti għall-Unjoni Ewropea kollha kemm u anke għall-istati membri individwali. Musa noqogħdu lura għal kritika kostruttiva tal-istati membri u bekk kulħadd għandu jkolli livelli stabiliti biex ikun hemm politika kontra l-korruzzjoni. L-appoġġ tal-Parlament Ewropew u tal parlament Nazzjonali huwa importanti f'dan ir-rigward. Nittamaw li taħdmu fuq dan u twaslu għal segwitu b'rakkomandazzjoni politiċi. Hemm ħafna interessi li provaw dajfu r-rapport u nittama li ġala darba jiġi eh, publikat intom tiddiskutu u susu għall-implementazzjoni tiegħu. Sonja semmiet u spjegat li hemm minnu mhux preżenti minħabba raġunijiet validi, nafu li l-ġbir tal-assi kriminali mhix effiċjenti bħalissa u għalhekk aħna proponejna direttiva konfiska u l-irkupru tal-assi kriminali fl-Unjoni Ewropea. Tkun iktar faċli l-Unjoni Ewropea tagħmel konfiska ta' dawn it-tip ta' profitti mill-gruppi organizzati tal-kriminalità u nittamaw li dan ikun ta' suċċess għax ikun tkun direttiva verament importanti f'dan ir-rigward. Fl-aħħar għandna bżonn informazzjoni aħjar bejn il frontiri nazzjonali u bejn l-istituzzjonijiet Ewropej. Għanna Europol għandha valur miżju ta' xtiffaċili tal-iskambju ta' din it-tip ta' informazzjoni u l-analiżi tiegħu. Ninaddu għal iktar sim ta' informazzjoni transkonfinali tfisser bidla fil-kultura, fil-mentalità ta' ħafna forzi tal-Pulizija Nazzjonali għanna l-odot disponibli imma mux għet jintużaw daqsek, għalek irridu diskutu naslu għal iktar kooperazzjoni, iktar approvazzjoni, ecc. Hemm l-odot imma ftit stati membri jużaw l-odot li tipprovdi Europol. Aħna rridu nbidlu din mentalità permezz ta' taħriġ. Għanna lek proposta biex ikun hemm riforma tal-bażi legali ta' Europol u bekk tagħti iktar rendikont ta' mila skont it-Trattat ta' Lisbona. Il-proposta tintroduċi u din hija importanti għal-parlamentari, għal-deputati parlamentari, qed niproponu mekanizmu ġdid għall-skrutinju parlamentari li tinvolvi wkoll il-Parlamenti Nazzjonali fuq proċeduri ex ante u ex post. Il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali ħajkun involuti fid-dibattitu ħajkunu jistgħu jagħtu opinjoni fuq dan il-programm tax xogħol multinanwali il-Parlament Ewropew, il-Parlament Ewropew, il-Parlament Nazzjonali se jirċivu l-informazzjoni, ħaj jirċivu wkoll evalwazzjonijiet ta' l analiżi strateġika, rapporti ta' situazzjoni ġenerali marbuta mal-anijiet tal-Europol u anke rapporti fuq il-kwantità u l-kwalità tal-informazzjoni eprovduta mill-Europol minn kull stat membru u l-performance ta' kull taqsima nazzjonali. Parlament Ewropew se jipprovdu wkoll ftehimiet mal-pajjiżi terzi għal kooperazzjoni prattika bejn Europol u l-Parlament Ewropew anke għall informazzjoni sensittiva u klassifikata fejn u u possibbli. Mill-lat ta' taħriġ aħna rridu namlu merging ta' Sipol u Europol u bżonn li jkun hemm kooperazzjoni operazzjonali aħjar, iktar effiċjenza u nafu x'inhuma d-diffikultajiet ukoll finanzjarji Jekk nifrankaw dawn il-flus, nkunu nistgħu nsaħħu it-taħriġ fuq livell oli u ta' kwalità għolja bħalma hemm mill-iskema ta' taħriġ ta' nforzar tal-liġi. Dan kollu jeħtieġ il-flus, għandna bżonn il-fondi u għalhekk in-negozjati fuq il-MFF nalfu li għadhom għaddejjin fil-qasam ta' sigurta interna l-Kummissjoni proponiet simplifikazzjoni kbira u naħseb li din simplifikazzjoni tkun xi tkun iċ-ċifra aħħarija li ser ikonna fl-aħħar hija simplifikazzjoni importanti. Imxejna lejn ġestjoni konġunta biex bekk l-istati membri jkollhom użu aħjar tal-esperjenzi tagħhom. Fil-qasam ta' sigurta nixtieq li ngħaddu għal font wieħed li jilaqqa fl-imkien kooperazzjoni tal-Polizija, il ġdida kontra terrorizmu u s-sigurta fil-frontieri. Niġbru dawn il-fondi fl-imkien font wieħed Nittamaw li dan ikun iktar flessibli biex ikun hemm distribuzzjoni ta' rizorsi finanzjari bbażata skont il-programmar multianwali tal-Istati membri. Hawnhekk nappella lil kollegi tal-Parlamenti Nazzjonali u Parlament Ewropew li jgħinu f'dan ir-rigward. Membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, eh, tal-Parlamenti Nazzjonali, Sonja, hemm ħafna xogħol xi jsir hawnhekk, immessa ngħaddi il-mikrofonu biex tkunu tistgħu tresqu mistoqsijiet u nkun nista' nagħti tweġibiet wara. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazie Cecilia, io devo dire peraltro... Grazie. Grazie Cecilia, grazie. Diverso tempo, diverso tempo. Grazie ta' diskors tijak. Eh, konnina nistannu l-iskambju ta' femit miak, anke mal parlament Nazjonali, għal raġuni sempliċi. Għalix il li jgħamil il-Kumitat tana u l-lum huwa l-ewwel pasta dan ix-xogħol, ma x-xogħol tal-kumitat tagħna huwa xogħol ta' importanza kbira, kemm għall parlament Ewropew ovvjament, imma permettuli ngħid importanti għas sigurtà libertà u demokrazija ta' 500 miljun ċittadin Ewropew. Hija l-ewwel darba li l-Parlament Ewropew qed jiddeċiedi li jkollu kumitat speċjali fuq il-kriminalità organizzata, fuq il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus. U dan kien possibbli Sicilia, grazzi għal kem kon sensittiv u kem kon disponibli inti għas niftakar li fuq talba tiegħi inti weġibt kienet mistoqsija li tista' tidher sempliċi u anke banali xi ftit, imma aħna xtaqna kunu nafu sentejn fil-fatt jekk kienx hemm studji, jekk kienx hemm idea kemm li kemm l-ekonomija illegali ikolla impatt fuq l-ekonomija legali tal-Unjoni Ewropea li huma laqdiet eh, ta' kriminalità organizzata u tal-mafja huma involuti jekk kienux involuti fl-istati membri kollha jew inkella parti mill-istati membri li ma kien li ma kienet il-qada tal-kriminalità organizzata, tal-korruzzjoni u tal-ħasil tal-flus. Dan għandu effett fuq il-ħajja ekonomika tal-Unjoni Ewropea u dak iż-żmien ir-risposta ta' Sinjura Malmstrom kienet risposta ċara u tonda imma fl-istorja tal-Unjoni Ewropea stabiliet ġlida ċara fil-konfront tal-kriminalità organizzata. Il-Kummissarju Malmstrom kienet kitbet dak iż-żmien li 27 stat membru kollha sfortunatament kienu jinsabu f'stadju fejn kien hemm min tal-inqas tentattiv tal-kriminalità organizzata fl-Ewropa. Kulħadd kien malqut, ħadd ma m'għandux dan il-fenomenu jseħħ f'pajjiżu u għalhekk kellna rapport fil-Kumitat Libe fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata, jiena kelli l-onur li nkun ir-rapporter ta' dan ir-rapport ġie approvat fil-plenarja f'Ottubru tal-2011 u minn hemm imxejna lejn talba ta' twaqqif ta' dan il-kumitat speċjali twaqqaf sena ilu u minn sena ilu lawn aħna tnamlu smieħ wara liħor fuq is-suġġetti kollha li jistgħu jgħinuna biex mhux biss nifmu s-sitwazzjoni ta' bħalissa imma xem bżonn għall-awtoritajiet ġudizzjarju u investigattivi x'hemm bżonn dinja politika x'tista' tagħmel id-dinja politika wara biex bekk ir-realtajiet kollha fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata jistgħu tassew ħassuhom b'saħħithom u jieħdu sem f'din il-ġlida kontra l-kriminalità organizzata u ħasil tal-flus. Għalhekk, anke meta nqisu l-fatt li aħna rġajna lura f'din il-kumitat ftit jiem wara, iż-żjara li kellna f'Washington ftit jiem ilu, qed nisqu issa fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarja investigattiva mal-pajjiżi terzi u nafu kemm huwa importanti r-rwol li għandhom l-Istati Uniti f'dan ir-rigward. Konna fl-istess perjodu hemmhekk Sicilja u ltqajna ma' numru ta' aġenziji li huma involuti fil-ġdida kontra l-kriminalità organizzata, l-korruzzjoni ħassil tal-flus, imma ltqajna fuq kollox ukoll mal-Viċi Ministru tal-Ġustizzja koll, ltqajna wkoll ma' bosta kollima importanti ta' Departiment ta' Teżor u anke fil-rigward il-konfiska tal-beni li kunu ġejjin minn attività illegali, aħna kena skambju kbir ta' informazzjoni bejnietna għaliex l-Istati Uniti għandhom sistema testjata tajba u interessanti ħafna fil-rigward il-sim tal- Eh, assi u profitti li kollom il-kriminalità organizzata. Aħna ta' sekwit najdu xjasbu l-Parlamenta Nazzjonali fuq situazzjoni differenti, fuq kwistjoni differenti ta' importanza kbira. Nlum qegħdin hawn u din hija opportunità straordinarja biex nitkellmu fuq dan l-affarijiet u nittama li tkunu ta' appoġġ għax-xogħol tal-kumitat tagħna. Għaliex ix-xogħol tal-kumitat tagħna ser ikunu jistgħu waslu impatt u jkunu determinanti jekk intom tappoġġawhom bħala Parlamenti Nazzjonali. Għalhekk issa nibdew bid-dibattitu, skużawni tal-pronunzja minn qabel qed ngħidilkom talbuni biex jitkellmu l-Onorevoli Duhan Hanika mill-Iżvezja, Kamaris Dagen, imbagħad Miroslav mir-Repubblika Ċeka għas-Senat. Nibdow Duhan Mika. Tack så mycket ordförande. Eh, jag skulle vilja från Sven... Grazie ħafna, signora President, mill eh, Komitat tal-Ġustizzja ta' l nixtieq naddi dawn il-kummenti. Din hija kwistjoni ta' tħassib il-possibilità eh, fl-Unjoni Ewropea. Il-Kumitat tagħna is illi memx ġustifikazzjonijiet għal twaqif għal l-Uffiċċju ta' Prosekuzzjoni Komuni għal l-Ewropa, jek il-Komissjoni żżomm dawn il-pjanijiet biex daw d'autorità bħal din, mela irrid ikun hemm inizjattiva leġislattiva għalija u f'dan il-każ il-Kumitat tagħna jemmen irid din il-proposta trid issir wara investigazzjoni ta' l kollha. Grazzi. Bene, adesso la, collega, eh, la parola al collega Miroslav Nenutil della Repubblica Ceca per il Senato. Sur Miroslav, Repubblica Ceca. Vážená paní předsedkyně, paní komisařko, dámy a pánové. Sur President, Signora Kommissarju, Senjuri, nixtieq nirringrazzja l-organizzaturi ta' din il illa. Minna ħatien nixtieq kom fuq il-pożizzjoni tal-Senat tar-Repubblika Ċeka fuq dawn il-punti Eh, ta' tħassib. Aħna ħarisna lejn dawn il-kustjonijiet għal ħafna żmien fuq il-prevenzjoni tal-kriminalità aħna favur dan it-twaqif fil-liġi Ewropea anka fuq il-direttiva tal-prevenzjoni għall finanzjar ta' terrorizmu u r-regolament fuq l-informazzjoni ta' trasferment ta' flus pero hemm numru ta' problemi minħabba il-reati eh, li jisiru mumiex relatati ma' terrorizmu. Aħna naħsbu illi il-regolament legali rridu ikunu bbażat fuq analiżi ta' kriminalità speċifika u rridu wkoll nużaw għarfin minnaħa tal-istituzzjonijiet bħal Europol. Is-Senat ċeku huwa wkoll favur id-direttiva dwar il-ħarsin tal-euro u l-muniti l-oħra kontra il-frodi. Però inħossu wkoll illi il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea hawnhekk trid timxi mal-prinċipju ta' proporzjonalità. Armonizzazzjoni tal-effett tal-kriminalità huwa utli ħafna u m'għandux ikun hemm differenza fil-pieni li nataw fuq dawn it-tip ta' reati. Aħna inħossu wkoll illi hemm rata baxxa ta' sanzjonijiet u għalek għandu jkun hemm iktar armonizzazzjoni. Per eżempju dawk, dawk li għamlu reati u li jikkoperaw. Grazzi ħafna. Grazie adesso per il Parlamento Europeo. Sì. Is-Sinjura Tanja Fenjon fissem il-Parlament Ewropew. Jina kontenta li edha unek mana, Sinjura Kommissarju, din il-laqa, għalix eh, din hija laqa importanti li konna anka dan iskambju ta' opinjonijiet illum għanna eh, abbozz ta' rapport minn ta' inizjativi importanti minnaħa ta' s-sur Jakolino fuq il-ġlieda kontra il-kriminalità tal korruzzjoni ħasil tal-flus. Dan ir-rapport eh, imur fil-direzzjoni eh, fejn anka politikanti li jkunu mixlija b'xi reat ma jkunux jistgħu juħorġu l-elezzjonijiet u jkunu fil-ftit li ħames snin hemm ukoll numru ta' kumpaniji involuti f'dawn il-tip ta' korruzzjoni. anka fuq dan il-twaqif tal-Uffiċċju tal-Prosekuzzjoni huwa parti mit-trattat tal-Unjoni Ewropea, però sissa l-Kummissjoni Ewropea ma ħadiċ eh, tappi konkreti dwar kif nistgħu waqfu din l-awtorità. Dan l-uffiċċju għandu jħeġġeġ l-awtoritajiet nazzjonali biex ikollhom proċeduri iktar effiċenti u anka nifokaw fuq il-ħin li namlu xi ħaġa effiċjenti f'dan il-qasam u anka nistgħu nistennew minn dan il-qasam ukoll. Nixqin nitkellem ukoll fuq il-korruzzjoni u r-rapport tal-Kummissjoni. Nafu li kull sena għandna rapporti fuq il-korruzzjoni u anka fl-Istati Membri. U anka minnaħat ta' Transparency International għandna rapporti bħal dawn. Pero, M'hemmx definizzjoni ta' korruzzjoni u lanqas tal-kriminalità organizzata. U naħsbu li dan ir-rapport għandu joħloq din id-tip ta' definizzjoni. Allura il-Kummissjoni Ewropea kif tista' eh, toħloq rapport bħal dan? Sa tkun id-definizzjoni illi għanda tkun il-bazi ta' dan it twaqqil biex neħdu l-miżuri li hemm bżonn. Grazzi Tanja. Is-Sur Janoklakus. Pierwsza to, że państwa... Għandi żewġ kummenti. L-ewwel. L-ħaġa ma nafx ħin biżejjed biex eh, nitkellem fid-dettall dwar il-proċessi ta' korruzzjoni kollha però fl-istess ħin ma semmejna xejn dwar il-prevenzjoni. Tkellimna ftit fuq il-prevenzjoni tal-użu ta' drogi fiż-żazax. Pero rridu niftakru li l-korruzzjoni hija korruzzjoni tittieħed isa xi bakterja issiba f'kull livell. U dawk il-persuni kollha li jkunu marginalizzati mis-soċjetà jsiru esperti fil-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. U naħseb milli minn perspettiva bħal din jridu niġġieldu l-korruzzjoni fl-iskejjel. Il-korruzzjoni tibda eh, minn brigali żgħar ta' krotitudni. F'ċertu pajjiżi il-korruzzjoni hija norma, abitudni u mhux xi ħaġa perikoluża. Mhux biss immanka soċjetà persona għall persuna li involuta fil-proċess innifsu fuq iż-żewġ naħat. Għalek, għanna bżon nindirizzaw din il-kwestjoni eh, tal ġida kontra korruzzjoni fl-iskejjel. Fil-passat, kanna odda differenti il-normi soċjali kienu differenti wkoll, però llum għandna l-internet. U per eżempju, f'ċertu pajjiżi il-korruzzjoni hija tollerata u mhux qed tiġi miġġielda. U dan ovvjament imbagħad jaffettwa pajjiżi oħrajn. il-kellim ta' qabli eh, tkellmet dwar il-korruzzjoni bejn il-politikanti. Dan huwa suġġett importanti u għandu jkoll ikun fuq il-medja, però Dan jista' jwassalna wkoll nemnu illi jekk jiena per eżempju naqar uffiċjal qed nagħmel xi tip ta' korruzzjoni qiegħed sempliċement inteħbi il ħajja tiegħi. Però għalhekk idu nindirizzaw din kwistjoni tal-korruzzjoni bil-politikanti. Grazie, chiesto la parola l'onorevole Fevronia Patrianaco della Camera dei Deputati. minnaħa tal-delegazzjoni tal-Greċja. Grazzi, Signora President. Grazzi ta' din il-laqa u grazzi wkoll il-Kummissarju għal prezentazzjoni dettaljata tagħha. Jekk huwa possibbli nixtieq nagħmel din il-mistoqsija hemm għedin naħsbu fuq dawn il-kustjonijiet skont studi internazzjonali hemm pajjiżi fejn kien hemm traffikar ta' persuni ta' drogi u fejn hemm numru ta' fatturi faċilitaw din is-sitwazzjoni. Per eżempju, il-pożizzjoni ġeografika ta' pajjiżi, il-frontieri miftuħa, il-kriżi ekonomika u koll kontribwit. U ma taqis dan l-isfond, dak kollu li għedin nejdu ħna fuq il-ġlida tal-kriminalità eh, organizzata tirrikjedi wkoll investiment finanzjarju. numru ta' pajjiżi li huma affettwati ħażin ħafna mill-kriżi ekonomika u minkejja l-programmi ta' ġustament tagħhom qed ikollhom inaqsu l-ammont ta' flus li jmur fuq il-pulizija, fuq l-aspett ġudizzjarju, fuq anka servizzi legali u għalhekk mistoqsija tiegħi din Kif sa jkun possibbli għal dawk il-pajjiżi li huma milquta ħażin mill-kriżi biex jagħmlu dak li hu mistenni minnhom, dak li hu neċessarju. L-Unjoni Ewropea sattihom xi tip ta' fondi eh, biex ikun jistgħu jindirizzaw situazzjoni aħjar f'dan il-qasam. Oqsma ta' eh, politika oħrajn huma wkoll importanti Però eh, minħabba din il-kriżi finanzjarja jista' jkun il dawn il-pajjiżi jkunu il-pajjiżi eh, dajfa li mbagħad jispiċċaw anke jaffettwa pajjiżi oħrajn. So per il-Parlament Ewropew. Grazzi, issa fisem il-Parlament Ewropew mill-Grupp tal-Liberali, Sur Bijendan. Thank you very much, Madam President. I, I'm a British Liberal member. Jena membru liberali mir-Renju Unit Għanna paradoss d-dimna, Bħalma qalet il-Kummissarju, il-kriminalità organizzata hija eh, fattur kbir u dejjem qed izdiet kull sena u qed tiswilna miljuni ta' xogħlijiet u miljuni ta' taxxi u għandna bżonn il bħam għal kollegi gregi għandna bżonn ix xolijiet u għandna bżonn it-taxxi, però aħna nistgħu niggwadanjaw ħafna Però para, paradoss, il-gvernijiet nazzjonali mhux qed jieħdu azzjoni, mhux qed jieħduha bis-serjetà. U laqas jafdaw il-xurxin ma rridux naqsmu il-prassi tagħna ma' pajjiżi oħra ma nafdawhomx. Lura ma tnamlu xejn u dak li qed nagħmlu qed nagħmlu bil-mod. L-isfida hija din kif il-gvernijiet nazzjonali jistgħu jieħdu l-azzjoni meħtieġa jikkoperaw flimkien biex jisalvaw dawn ix-xogħlijiet u anka jindirizzaw it-taxxi. Allura mistoqsija faċli. Kif nistgħu nimmotivaw lil gvernijiet nazzjonali biex jgħidu lil pubbliku x'inhi situazzjoni reali ta' din is-sitwazzjoni. X'nistgħu nagħmlu forsi għandna bżonn lajnuna minnaħa tal-Parlamenti Nazzjonali. Sebila de sobri il Senatu Franċiż. Grazzi ħafna. François Pile fisem is-Senat Franċiż. Grazzi ħafna, Signora President, id-deċiżjoni li nħolqu kumitat speċifiku ta' dan il-qasam juri eh, ix-xewqa li nieħdu azzjoni u din nilqawa mod tajjeb. Aħna nifmu illi l-kriminalità ah, għandha effett negattiv ħafna nafu li joħorġu eh, kwistjonijiet biss meta il-format legali jkun eh, disponibli, però l-mistoqsija tija jadin. Aħna mhux aħjar noħolqu bilanċ bejn l-effiċenza tal-istrumenti li għandna diġà u anka ir-rispett tal-ħelsin pubbliku u anka wkoll il-privatezza. Per eżempju, il-limitu fuq il-, -limitu fu il l-ammont ta' flus kontanti fi tranzazzjonijiet anka fuq it-tifdil personali. Anka ma tqis dan l-aspett fuq medita żmien twil, anka l-proibizzjoni fuq eh, l-ħlas bi flus kontanti li teknikament huwa possibbli. Kif kull stat membru nistgħu noħolqu lista ta' dawk il-kumpaniji model u biex anka organizzaw eh, kontratti ta' xi Repubbliku anka fuq livell Ewropew. Romania eh, Mister Mircea Grosaru. Is-sur. Mircea Grosaru. Grazie innanzitutto. Grazie. Jena nishti eh, eh, nsellem il-Senjur Alfana, Alfano. Jena deputat fil-Parlament Rumen u li rappresenta il-minoranza etnika taljana fil-Parlament. Il-grupp tagħna tal-minoranzi ilu rappresentati mill-1992. Naċċertawkom illi fil rumanija pala stat membru ġdid tal-Unjoni Ewropea hemm il-ħasil tal-flus. il kriminalità organizzata, il-korruzzjoni, u dawn huma fenomeni ġodda. Demokrazija Romena, ġida Romena. Eh, u aħna permezz tal-modifikazzjoni tal-liġijiet eh, din nippruvaw nikkontrollaw, maħna intensifikajna wkoll il-kooperazzjoni ma' eh, għadiet legali pajjiżi oħrajn. mistoqsija dina li xkull darba li aħna niġu Brussel. Il-ekonom rapport, meta meta nippreżentaw Brussel rapport tal-NCV dejjem maqdruna. U nixtieq nkun naf. Is-sforzi tagħna kif jitqisu X'perċezzjoni hemm tal-sforzi tagħna biex nippruvaw inxejnu dawn il-fenomeni fl-Ewropa lil lin mill-Romanija? Grazzi. Grazie onorevole Grosaru, io ricambio altrettanto cordialmente i suoi saluti e adesso do... Grazie Afna. U nishtiq nilqaqak maħna, Signora Mastrom, sa tirrispondi għal waħda mistoqsijiet illi saru lila. Grazie ħafna, Signora President. Kena iktar eh, kummenti mill mistoqsijiet imma aħna san isom u koll, u nirgħetzak u koll tal-kummenti, nkomplu diskussjoni tagħna għal nufsenar. Nixtieq nagħmel referenza dak li qalet il-kollega Zvediza tiegħi. Il-kollega tiegħi Vivian Redding hija responsabbli minn din il-kwistjoni partikolari u naf li bħalissa għedha tagħmel valutazzjoni ta' l-impatt u mbagħad sa twassal proposta aktar tard. Minix responsabbli minn dan il-qasam, però kontenta li natik informazzjoni iktar tard. Allura bħalma qed il-Sinjura Vivian Redding qed tuħsib din il-kwistjoni, allura ma nafx eżatt meta ħassir il-proposta. Issa, fuq il-korruzzjoni, fil-rapport li qegħdin nippreparaw bħalissa kollu naqraw l-abbozzi tiegħu, għandna definizzjoni wiesa ħafna tal-korruzzjoni, nqisu l-abbuż eh, ta' poter permezz ta' anzi għal benefiċi personali pamem il-ġnus il Anka Transparency International tqis dan l-aspett bħala kriminalità qegħdin nużaw l-informazzjoni minn dawn istituzzjonijiet differenti minn anka networks ta' akademiċi li tituna l-pariri tagħhom biex niprovaw noħolqu pariri tajba l-istati membri fej jistaw eh, jitjiebu l-affarijiet li jeżistu diġà. U qegħdin ukoll niffukaw fuq il-prevenzjoni li wkoll issemmit minn numru ta' kellima Eh, fl-iskejjel u oħrajn hemm numru ta' eżempji tajbin illi rridu naqsmu ma' kulħadd. Mardux nidduplikaw, però irridu nejnu l-istati membri fuq bażi individwa fuq xiex jistgħu jagħmlu għaliex mhux il-miżuri kollha jaħdmu għal kulħadd, pajjiżu ma' differenti. Però dan ir-rapport jista' jitqis bħala għodda utli anka jekk nippubblikaw kull sena. Is-Sinjura Onorevoli mill-Greċja li naħseb eh, li għedawnek maħna fis-sala. Aħna ovvjament nifmu il difikultajiet li għadja minna il-Greċja fost pajzi oħrajn minħabba l-austerita u tnaqis fl-ispejjeż. L-Unjoni Ewropea tista tejn billi titkellem l istati membri u diġa din namluħ dan biex nidentifikaw x'għandhom ikunu l-prioritajiet għal dawk il-fondi li huma disponibbli għall istati membri biex jkun hemm tnedija ta' proġetti f'dak il-pajjiż partikolari. U b'dan il-mod l-istati membri jkun jistgħu jaraw kif jistgħu jużaw il-flus tagħhom aħjar. Aparti minn hekk, il-forza tal-pulizija madwar l-Ewropa kollha Sir Newton dan semma eh, dan qabel ukoll. Irrid ikun hemm iktar konfidenza fl-odot li għandna. Fl-investigazzjoni tista' tuża il-DNA u anka s-saqsi eh, stati membri oħra kien xem din it-tip ta' investigazzjoni fuq l-istess DNA. Pero għodda bħal din il-lumġunata ma tantx tintuża u naqbel ma' Sir Newton dan għax ma naħsibx li nafdaw lil xulxin biżejjed u rridu nenfasizzaw fuq il-valur miżjuti li naħdmu fl-imkien għaliex l-istati membri mhumiex iżolati, rridu eh, nikkoperaw bħalma jikkoperaw il-kriminali u rridu nipprovaw nlaħqu magħhom. Is-Sinjur mis-Senat Franċiż jiena smajt il-proposti tijak u l-mistoqsijiet tijak u kienu interessanti ħafna u ċerti li Surja Kolina ħajkollu kol komment fuq dak li qed. Però minna tagħna l-Kummissjoni m'għandix pożizzjoni partikolari fuq il-ħlas bi flus kontanti. Naħseb li nkun nistgħu niddiskutu dan l-aspett iktar tant wara nofsinhar. Bl-istess mod ukoll fuq diskussjoni tal- kumpanji illi kollu maġir tajjeb jew ħażin. Forsi dan ukoll huwa ta' interess għal pajjiżi oħrajn. Kenna ħafna mistoqsijiet, kenna wkoll numru ta' kummenti illi jiena ħadd nota tagħhom. Grazzi ħafna ta' din il-possibilità illi nindirizza din il-laqa, kif ukoll illi nappoġġa x-xogħol li nistgħu nagħmlu flimkien u nawguralkom eh, il-wara nofsinhar it-tajjeb u anke l-ħidma tajba. Grazie alla commissaria Cecilia Malmström. Grazie tassew il eh, commissario Malmström, ta' ħin taħħa, specialment għal dak li huwa kontribut notevoli għal dan iskambju bejn il-Parlament europeo u l-Parlament Nazzjonali, Parlamenti Nazzjonali. Issa ngħaddu reporter rapporter Onorevoli il illi se jippreżentanna il-rapport li semmejt qabel fuq żmien qasir, eh, żmien minn medju propjament li ġie approvat fil-fatt l għodu Onorevoli Jakolino fidejk. s-nari tajp il kolħat veru illi aħna dal-għodu approvajna dan id-dokument, li huwa eh, speċifikament eh, wieħed li jappreżenta pazz eh, lejn il-ġilida kontra l-kriminalità organizzata u l-ħassil tal-flus bħala produzzjoni dokumenta, formata dokumenti mill-komitat speċjali aħna minna bil-poċ tal gruppi kollha, l-appoċ tal-membri parlamentari li juru li il-ġlida kontra l-mafja, l-korruzzjoni, il ħati tal-flus, għandu spiritu maqut li l-għawit politiċi kollha fil-parlament eh, jasbu. Ovvjament, mebda dubju kif intqal ukoll mill-interventi li għadna kif smajna. Li għabis kooperazzjoni b'saħħitha bil-qasam legali, ġudġari, ta' pulizija, u l-gvern fiduċa fl-istati membri li jista' jiggarantixxi il-riżultati konkreti illi aħna nixtiequ naraw fis-seħ rigward il-attakki fuq il-wirt nazzjonali li eh, ntużaw strumenti illegali u mezzi illegali u għalhekk għandna bżonn dan istrument tas sekastru hawnhekk. Eh, milux f'sala ħdej dik illi qegħdin fiha llum aħna fotajna fil-fatta li kiena ġejtart fuq il-dossier tal-konfiska biex inkunu nista' nkunu iktar ħorox fil-ġlida tagħna kontra il-kriminalità organizzata għal beni li ġew eh, akkużiti b'mod illegali. Allura, aħna irridu naġġixxu b'mod responsabbli u għandna bżonn illi panek, il-notari, il-karras eh, tal kommerċ dawn huma kol Chamber of Commerce, ġividaw kollha jridu jaġġixxu xub mod eh, Kif edna b-120 biljon biljon Ewropa eh, fl-Europa, l-ħasil tal-flus jitla għal elf biljun eh, ta' eh, dollari fis-sena u dawn kollha jintużaw għall-ekonomija legali, jintużaw mill-ekonomija legali. Aħna b'dan l-indirizz politiku tagħna rridu nħarsu u nigarantixxu irridu nħarsu il-ċittadini u il-kumpaniji li qed jaġixxu mod ġenwin u onest. U għalhekk aħna għandna dan id-dokument fuq il-Amministrazzjoni Pubblika u koll għamilna nista ta' imprizi li mandomx ikollhom um, relazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika. L-idea li aħna narmonizzaw il-leġizlazzjonijiet prezenti fi stati membri. Allura iġidu Mżaw, puntel tal-jana, nek budel jatana xmel f-leġizlazzjoni oħra sekk u d-dim fuq dal-kwestjoni, li konna regola illi iddaħħal dan eżempju ta' e, e, tibru mafjuż. U biex bekk dawk illi kollhom din il-marka tal-mafja m'għandhomx jibdu sem f'stati membri oħrajn milli dak li hemm fil-provvediment legali. Aħna morna ħafna li l-min ukoll fil- definizjoni tal-korruzzjoni u kol, tal-ħasil tal-flus, għalix fil reat tal-auto money laundering, bżabri li fil-Franza u l-Belġu. Aħna minna sanzjoni, prevenzjoni sanzjoni fu il-vot ta' skambju. Ġviri kontra u t-sirizza ekonomika, mux biss il-flejjes. Aħna ridna nuru illi ma nistaw xamlu differenza bejn il-ġlida kontra dawk il- ehm, għedin jaffetwaw il-persuni kif ukoll il-kumpanija għalhekk nkellmu kol dwar il-lob tal azzar u l ħmħatri li qed jiġi appoġġat għantenut eh, eh, minna ħatal dan il-flejjes eh, legali ħasil tal-flus. Għat nitkelmu dwar għasabaw għawlek tal-sports. Meta nitkelmu dwar ix-xiri tal-lob. Fejn għandek kompetizzjoni b'saħħita bejn żewġ timijiet li suppost dawn qegħdin jifaċċaw wieħed lil ieħor mod suppost uh, onest u ġenwin li ma jkunx fil-verità il-kas. Li Jissir xaħġa. illi hija manipulata minn minn dawk illi eh, ħedin biex biex jablu l-flus u mod illegali. Permessa l-imħatri. Dan huwa kif għedna manipolazzjoni sportiva, kif ukoll il- Eh, l-op mux leali eh, li jisir għatta eh, posta b'intenzjoni. Fil-lop. Aħna u kol għan fassana roadmap nfissra bottajjeb fuq il-firreti kolla transnat, networks kolla transnazjonali għanna mezzi ġodda ta' sarriċ, per eżempju, investigazzjoni kontra il-kriminalità fuq l-internet. Ġiviri, u mux naraw bis tiri li għandat jihu il-settur privat, ma naraw kol rwol tal-banik. Rajna t-tupak li ġi approvat mill-Parlament Ewropew minn gvernanza bankarja li din tista' tgħaddi naħa taħa għall-Unjoni Bankarja. Aħna wkoll anticipajna il-rintraċċar tal-flejjes bħala element essenzjali fi transazzjonijiet finanzjarji għax um, element essenzjali fil-ħasil tal-flus. Aħna, kif għal kollega Fajjon, Eh, ħna eh, prevedejna il-kondannabilità, il-kastigar, sanzjonijiet ta' menu ħames snin li u wieħed ma jistax imbagħad eh, ikollu kariga fil-gvern anki fuq livell Ewropew fil-jiem li għaddew, aħna konna ma' President Alfano u oħrajn f'Washington għax inħossu li kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali ma' pajjiżi terzi u ma' ewa e essenzjali, speċa meta tipprovon ġildu kontra eh, l-traffikar ta' drogi illi wkoll qed eh, iżoq il-legalitajiet eh, mux biss ovvjament permezz ta' dawn il-kulturi kuħat jaffam ta' trafikar ta' droga, nitkelmu dwar trafikar ta' nidem u koll. Eh, trafikar ta' l-organi ta' nies u ħafna drabi dawn u ħafna drabi għed nitkelmu dwar minorenni illi eh, fil-vjaġġi tagħhom josfru dawk li msejħin il-vjaġġa tagħhom tat-tama lej it-tama. F'Ġunju ħajjiġi approvat fil-plenarja. Umbat kunu għedin fil-plenarja naraw eh, eh, inqabluwa dan l-istrument ma l-istrument iktar definittiv fejn aħna għanna daħanna regoli ta' norma ġudiz forma ġudizzjarja u legali biex niprufaw intejbu il-rapport bejn il-, -rapport, bejn il l-Eurojust, l-Europol, entitajiet ta' ġustizja u biex ikun hemm tħaddit tal-Prokura Ewropea li ikkollu il-xogħol illi jixpruna l-awtoritajiet eh, ġudizzjarji tal-Pulizija fil-ġlida tagħhom kontra eh, il-ġlied eh, tal-Komitat ta' Transkonfinali fuq dan għadin naħmu għalissa, palissa, tratta tal-Lisbona, kooperazzjoni, mux biss ġudizzjarja ma dik parlamentarja sir essenzjali. U eh, anki il-defullat mux biss politikum xa ġudizzjarju. Aħna fil-lista ta' priorità, per eżempju, kien qablu iċ-ċina eh, eh, u ġida kontra drittijiet tal-bidem dik hija rina. Ntom tafu l-koll ħafna dwar dan, x'qed jiġri u x'qed jiġri. Ħana anki fuq is-simplifikazzjoni tal-burokrazija. Fejn inti għandek burokrazija li marbuta ħafna drabi mal-korruzzjoni. U għalhekk meta nimodernizzaw l-amministrazzjoni pubblika jfisser naqsu il-pis amministrattiv dak li huma kumpaniji. Eh, jiena ħan waqaf dan l-intervent għasir tiegħi billi ngħid illi anki fil- azzjonijiet li jieħdu iktar il-qoddim, kur responsabilta. Na ċert li ħajkun hemm mm, responsabilità minn ħatakom konvint li komissarju Malstrom u Redding, għamlet il-komissarju Redding, ser jużaw dan il-dokument ġala darba jiġi approvat f'Ottubru ta' din is-sena biex tagħti spinta dawk il-normi regoli legislativi ħna xtaqna indaħlu b'regoli għal-komunità organizzata. Grazzi issa senadu għal għal parti l-ktar animata dibattitu allura 5 minuti oħra. Naddi għal tema għas-soġġett tal-krim tal-organizzata. nitlop li kollegi li xtiqu jitkellmu biex jimlew il-karta blu. Sì, in, in concreto io avevo elaborato un... Jina kont nitkellem eh, dwar premessa essenzjali fejn jina kont qed nitkellem dwar il-ġlieda kontra kim tal-organizzata. Aħna minna taqsira fid-dokument, jew ġabra fid-dokument tlet sisin. Aħna nħossu illi il-patrimonju tagħna huwa jiddependi ħafna fuq is-sekwestru. U apparti jekk aħna nafu wkoll ħafna sarnu bifrus ma jaqblux, imma aħna nħossu illi l-konfiska minn qabel preventiva titkun bażi ċivili fuq bażi kriminali anki qabel id-deċiżjoni ta' kondanna tinqata jista' jkun strument essenzjali dan ir-rigward. Ħaġa oħra. Il-ħabs. Ħabs li tqatta. Ħin il-ħabs, min il-ħabs, ma li kollok sentenza pjuttost kifra. Għaliex il-mafjus, anki għabbażi ta' esperjenzi f'ħafna stati membri, ikompli jagħti l-ordnijiet. Anki mill-ħab stess nil-nisu. U aħna irridu neħu l-om dawn il-rapport, dan il-relazzjoni li huma domejn bejn il-kap ta' mafjus u l-kollaboraturi tiegħu. Ġifieri, il inti kollok kundan l-ħabs, intenza l-ħabs li tkun ħarxa ħaj jena dan il lan Ovvjament, id-dinjità tal-persuna dejjem ħaġa ħarsa, imma inti trid neħilu għal kollox il-rapport ma' dinja ta' barra. It-tielet aspett illi mhux żgħir meta huwa marbut ma' sekwestru konfiska u dak li huwa marbut mal-sentenza ħarxa il-ħabs hija li niprevjedu illi fl-istati membri kollha nistaw u kol nikastikaw il-reati li huma eh, assoċjati mal-krim tal-organizzata. Krim tal organizzata krim tal u reati sekundarja li jekk inti għandek ċertu eh, ċert dawn is-sentenzi ġudizzjarji li nqataw ħafna drabi dawn huma marbuta mal-eżempi ċari ta' ċertu reati li ġodara darba jiġi identifikat ehm, jiġi dan huwa jkun suġġetta tal kastiga għas-sentenza. Allura dawn imorru kollha jitfit. Dawn huma kollha marbuta mal-frodi u l-evażjoni fiskali. Frodi u l evazjoni fiskali huma jew rappreżentaw terz tal-ħassil tal-flus, tal-ammont tal-ħassil tal-flus li jsir. Iżda parti hekk ew dawn il-finanzjamenti dawn il-flejjes eh, jiġu mantenuti permezz ta' dawn il-mezzi li jena kif semmejt dawn l-ajjun. Dinja sfida li hija fuq livell dinji mhux biss Ewropew. Hemm eh, 3600 grupp eh, ta' kriminali operattivi. U skont l ewropol 3600 grupp kriminali Eddina biex biex edin jiprofaw ibidlu rotot kriminali, migratori, migratori u jiprofaw ibidlu l-imġiba taħħom meta jiġu biex jindirizzaw il-traffikar ta' droga minn realtà l-oħra. Il-bib ta' Rotterdam, il rotot ta' Rotterdam hija eżempju eżempju gbita, traffikar ta' droga maħfna oħrajn. Aħna, għalek, bazan ruħna fuq dawn ir rapporti aħna nabżu linja ta' politika qawwija, deċiżiva soda biex tkun b'saħħita u li tkun tista' s-servi biex tiġilet konta krim tal-organizzata permezz tal-teknoloġija iktar avvanzata. Nġildu kontra, per esempio, cybercrime, li inkludi il-forniment tas servizzi L-Europol għadna kif eh, għamlet il-mit eh, mit il-suċess eh, tagħha fil-dan il-ġlieda fil-cybercrime għamlet il-mitput ta' kontat tagħha li importanti ħafna. ħafna kollaboraturi f'dak li huma il-denunċa ta' dawn il-persuni għalli dan ukoll huwa essenzjali pala jagħti valur aġġunt għal meta nippruvaw niġġieldu kontra l-mafja. Grazie, Onorevole Jacolino. Grazie. Jiena biex eh, nprovaw inqanqu ftit id-dibattitu eh, nitlob illi delegati minn Dipartiment Spanjol x'inhi l-perċezzjoni tagħhom brabta mal sentenzi, eh, sistema ta' sentenzi ta' kondanni fi Spanja. Intom, il-ħabsin, illi hemm. u ma mxekla mill-li kollon kontatti ma' barra? Jew taħsbu li jemma fej jindahlu il-sistema ta' ħabs, eh, ta' kondanna ta' ħabs i biktar aħrax. Mux għetnejdu ovvijament dwar reġimi ta' tortura, sempliciment imma aħna għedni seħu l-omek sabiex nevitaw illi fiħdan il-ħabsin nifsu illi il-ħabsin ikunu jistaw ikollom eh, rabtit, eh, relazzjoniet normali ma l-avokatu ma raba biex ma jkunux jistaw ikomplu jgħatu ordniet mill-ħabs. Gini, mm, għaxa ħagġa li għam nistaqsa spanjoli, issa. Eh, Sunika Duan. Tak så mycket och tack för en bra föredragning. Grazie tassew. Fl-Svezja, aħna għanna kooperazzjoni bej l-autoritajiet differenti l huma responsabli fuq koordinament tagħhom meta jġildu kontra il-kriminalità. Huwa għafatun importanti da għal xi snin issa xi l autoritajiet svediżi eh, kienu qegħdin jaħdvu mod maqud botun konġunt l-autoritajiet kriminali kollha fejn qegħdin jikollaboraw din kooperazzjoni hija wiesa ħafna mhux biss huma l-istituzzjoni ġudizzjarji li huma responsabbli għal dan ix-xogħol. Din it-taħlita kien wieħed ta' suċċess. Kriminalità serja, kriminali seri, għandu drabi fuq fuq l-evażjoni tat-taxxa u jippruvaw jidħlu fil- fil-lakuni li jem fil-sistemi ta' sikurta soċjali u l-bqija. Aħna gvern tagħna ħareġ b'approċċ komuni, operattiv, u dan il-koordinament issa qed jiġi estis iktar u iktar fil-autoritajiet lokali, municipali, reġjonali u anke fil-qasam tal-negozji. U għabek kena ċans li konna approċ iktar wisa li bih stajna naraw iktar riżultati mħaffa u effettivi aħna tkellma ħafna dwar koordinament illum naħseb li xi ħaġa li nista' naħdmu iktar fuq. Grazzi. Grazie, adesso la, la parola ai colleghi spagnoli per la loro risposta. Grazie, nistennaw il-kollegi spanjoli tuni risposta, se nistaw naddu għal-mistoqsija oħra minnaħat tagħhom. L-ewwel net, nixtieq nifraħ lilkom għal preżenza stess u għatwaqif ta' dan l-istess kumitat speċjali u tal-li organizzajtu laqa bħal din li tippermetti inna nitkellmu dwar affarijiet li huma importanti ħafna ċittadini tagħna. Naħseb li l-Ewropa bħalissa tinsab f'sali toroq kruċjali ħafna u naħseb li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jesprimu tħassib tagħhom fir-rigward kwistjonijiet tant importanti għaċ-ċittadini. Rridu noħorġu tweġiba rapida għal problemi bħal korruzzjoni, kriminalità organizzata u anke il-ħasil tal-flus ukoll Fir rigward il-mistoqsija li ressaqt li, naħseb li l-koll naqblu li l-ġlida kontra l-kriminalità organizzata jessuż importanti ħafna. L-ġlida kontra l-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus u koll importanti. Għalek fl-Europa importanti li nizguraw li kunem sensiela ta' garanziji li huma parti mill-istorja tagħna u mill-kultura legali tagħna. Aħna nistgħu nkunu effettivi jekk nistaw nevitaw li kunem kuntat bejn il-mexxejja, il-kapijiet tal-mafja u bejn esponenti oħrajn tal-mafja. U nridu nevitaw din it-tip ta' komunikazzjoni naqtawa bl-eruq xniexel li la d-dejja mizminijiet twal issa ma hemm drittijiet tal-priġunieri iva ma rridux nabbandonaw dawn id-drittijiet biex nkunu iktar effettivi, imma jiena naħseb nistgħu nkunu effettivi jekk inżommu sistemi li jkunu sistemi elettroniċi pereżempju nevitaw li l-ħabsin jkunu jistgħu jużaw il-mobile f'dal każijiet u anke li jkunu jistgħu jużaw post elettronika u teknoloġiji ġodda biex jkomplu jagħmlu attivitajiet kriminali. Drittijiet tal-passiġġieri tal tal-priġunieri qegħdin hemm imma ma nistawx nħallu drittijiet li kasbru mbagħad il-legalità jekk il-komunikazzjoni twasal attività kriminali. Issa fisem is-Senat Pollak Is-Sur Rulewski. Grazzi, President. Nafu li il-suq illegali huwa suq attrajenti għal kwalinkwa ehm, attivitajiet kemm ta' kriminalità organizzata kif ukoll attivitajiet organizzati speċjalment it-traffikar ta' drogi. Dan iwassal għall iżvilupp tal-proċessi kollha li intom qegħdin issemmu hawnhekk. Mill-banda l-oħra, il-miżuri li aħna ħadna sabiex niġġieldu attivitajiet bħal dawn jiġifieri attivitajiet kriminali, għandhom kemm jista' jkun ikunu iktar e- effettivi. Bħala inġinier jiena nemmen li aħna għandna ntejbu ċertu elementi billi nintroduċu ċifri konkreti. Fl-opinjoni tiegħi l-attività kriminali meta taqbes 3% tan numru ta' ċittadini tfisser li ġustizzja u l-infurzar tal-liġi f'pajjiż partikolari mhux se jirnexxielu bil-mezzi tradizzjonali ta' stat demokratiku. Dan x'ifisser, fisser? Ifisser stat ibbażat fuq il-ġudikatura. Għal daqstant meta dan iseħħ għanna bżonn interventi u miżuri oħrajn, tipi differenti ta' intervent li jmorru lilin mill-miżuri tradizzjonali u mill-metodi tradizzjonali. Għalhekk L-Unjoni Ewropea introduċiet proċeduri li jistaw jitkejlu, li tista' tindirizza u bekk tintervjenu wkoll fil-ħidma ta' ċertu stati membri oħrajn, per eżempju is-sistemi budgetari. Għal daqstant jekk id-dejn pubbliku kun iktar minn 60% dan ifisser li jkun hemm ċertu osservazzjoni ta' stat fuq stat membru partikolari ta' dan it-tip. U għalhekk l-opinjoni tiegħi huwa li fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata għandna nassumu li meta livell partikolari jinqabes stat membru ma jkunx jista' jlaħħaq iktar u jkampa waħdu mhux minħabba negliġenza imma jew minħabba xi tip ta' fallimenti oħrajn, imma minħabba li hemm eruq li jinsabu fiħdan il-pajis, eruq kriminali, allura forsi nistaw nasbu għal proċeduri biex nkun nistaw nosservaw din it-tip ta' attività fl-istati membri u biex bekk l-attività kriminali nkun nistaw nġilduha b'mod aktar effettiv. Grazzi. Il-President, grazzi issa l-mikrofonu l-Onorevoli Jakolino biex wieġeb. Iva fil-qosor domanda tal-kollega Svediza li kienet titkellem dwar il-koordinament effettiv li diġa huwa effettiv fih innifsu u kemm huwa importanti anke fih dan l-Iżvezja. Jien ovvjament favur dal-punt aħna tal-fema l kooperazzjoni hija essenzjali biex nkun nistgħu nġildu kontra l-mafja, l-kriminalità organizzata, organizzata manke relatajiet oħra kriminali fuq il-level nazzjonali, li l-kollega Spanjola li għal li huwa ta' fema differenti fir rigward il-ħabs ibes jew brego li ħorox, aħna nistaw namlu taqsira ta' dak li għadna ftitilu. Fl-Italja jeżistu dawn it-tip ta' ħabsijiet, imma anke ispanja fl-opinjoni tiegħi, fejn il-kapijiet tal-mafja xorta waħda minkejja li jkunu jinsabu fil-ħabs kienet joħorġu l-ordniet tagħhom lil min huwa imdaħħal fil-mafja. U għalhekk għamilna kontroll iktar aħrax bregoli iktar ħorox biex skont it-tip ta' personalità tal-dan it-tip ta' ħabsin ikonna karatteristiċi apposta li kun jistgħu jiġu implementati b'mod aħrax fuq periodu ta' żmien skont kif inhu meħtieġ. Il-kollega Pollak li wkoll kienet jirreferi għal kooperazzjoni ġudizzjarja u għal limitu ta' 3% bħala kwota li jekk tmur lil minna il-rata ta' kriminalità jista' jkollha effett negattiv ħafna u bħala inġinier tajjeb għamel referenza għal ċifri tajbin u konkreti U aħna minnaħa tagħna konvinti li l politika tkun essenzjali jekk kolla politika wiesa. Tolqot ħafna aspetti differenti li jkunu usa. U għalhekk aħna mill-bidunet nafu u serħen rasna di bieċa xogħol li aħna nistgħu nserħu fuq l-appoġġ tagħkom f'dan ix xoll Il-President, grazzi onorevoli Jakolino. Punti ieħor nixtieq nagħmel jien fuq l-iskambju mal-kollegi tal-Parlament Spanjol jiena resta dik il-domanda dak il-ħin għaliex fil-fatt sena ilu mhux qed nitkellmu dwar ħafna snin ilu imma sena li għaddiet fil-penitenzjarju fil-faċilità ta' detenzjoni f'kostituenza partikolari fi Spanja kien hemm kap tal- assoċjazzjoni kriminali fil-Spanja li kienet inqabdet intafat il-ħabs imma mhux biss kienet ikkomunika xorta waħda mill-ħabs f'Madrid lil mdaħlin fil-mafja imma saħan sitra seta' jgawdi minn ċertu pjaċiri bħal pereżempju kellu mobile fil-ħabs b'dak il-mobile seta' jagħti ordnijiet u ordna ċertu qtil ċertu traffikar ta' drogi, per eżempju, dan wara inkjesti tas sena li għaddit, imma għalek forsi għetnejt li dawn it tib ta' nis għanna naqtawlom ħisrem il-possibilta li kollom din it-tip ta' komunikazzjoni għax ħafna minnhom kapaċi jagħtu sinjal b'saħħtu minn mill-ħab stess xorta waħda. Per eżempju, operazzjoni oħra ġava, s-sena li għaddit waslet għall-arrest ta' 69 ruħ li kienu parti mill-mafja tar russja Kienet jaħdmu bejn Barcellona u Madrid u dawn l-akkużati kienu mdaħlin fi traffikar tal-armi, ta' drogi, ecc. u lek il-Pulizija Spanjola għamlet operazzjoni u wasta tal-arresti kemm fil-Ġermanja kif ukoll fl-Awstrija. Fil-Belġu mbagħad, xi ftit snin ilu fil-Belġu l andrangheta għamlet eh, ħasil tal-flus finqas minn sentejn biljuni ta' euro sħaħ u irnexxila jixtru kwartir sħiħ fil-periferija ta' Brussell. Għalfej qed noqgħod nġibilkom dawn l-eżempji u għalfej qed nitlob l-opinjonijiet tagħkom u l-pariri tagħkom. Dwar dan, aħna kenna jisu sensazzjoni fost il-kollegi aħna studjajna l-affarijiet, flejna l-affarijiet sow, Kellimna bejnietna fuq li ma strumenti għanna nadottaw u intbaħna bħaġa waħda. Ma nafx jekk kienx il-kollega Pollak jew kollega ieħor, imma xaħat qal li huwa diffiċli li nagħmlu ormonizzazzjoni għal sistemi legali ta' kull pajis. Hemm 27 pajis, tal-waqt nkunu 28 pajis fl-Unjoni Ewropea u kull pajis għandu s-sistema ta' ġudikatura tiegħu u jiġilet b'mod differenti il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u ħasil tal-flus. Anki ċittadini tagħna għandhom perċezzjoni differenti kif iħarsu lejn dawn l-affarijiet kemm jekk ikunu ċittadini Taljani, per eżempju, varjaw mill-perċezzjoni tal-, -tal ċittadini tal-Olanda, per eżempju, imma mbagħad ma tistax tissottovalu tal-fatt li l-port ta' Rotterdam ta' Rotterdam huwa hub tal-traffikar ta' drogi għal-kokaina per eżempju għal-ħaxixa jew drogi oħrajn u għalhekk aħna ndbaħna li għal bosta snin konna tnaġixxu fuq bażi nazzjonali skont il frontiri tagħna, ġifieri kull pajjiż skont il-problemi li kienet jaffaċċa, skont is-sensazzjonijiet tiegħu, skont il-perċezzjonijiet tiegħu kienet ifassal pjan ta' azzjoni. Aħna ndunajna b'dan id-data tajt ftit ilu ftitilu qatt ngħidilkom waħda waħda għalix data bħal din waslet inna biex aħna narfu dan l-affarijiet u għalhekk intenni li skont l esperjenza tagħna, skont l-użi tagħna, skont id-drawit tagħna, aħna waslu il konvenzjoniet tagħna bħala stati membri imma mill-banda l-oħra il-kriminalità organizzata mhux biss nibet f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea imma issa qed jimraħ u integra ruħu sow f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea daħal sow bla ruqux nieġel fil-nisġa soċjali, fil-nisġa ekonomika tal-stati membri u meta l-kollega Bill għal li għandu sensazzjoni li ċertu parlamenti nazjonali donno ma jridux jindirizzaw dan l-affarijiet, ma jridux jallarmaw l-opinjoni pubblika, ma kienieċ teddida din, imma qed jgħid li bosta drabi ħafna pajjiżi ċertu parlamenti nazzjonali forsi joqogħdu lura, forsi beżana mill-fatt li jgħidu l-ċittadini tagħhom li hemm aspett kemm ekonomiku ta' sigurtà jew inkella tal-libertà jew ta' demokrazija li qed jissogra li jiġi minat. Per eżempju, fil-rapport fuq medda medja ta' żmien li aħna provajna ftetilu u r-rapporter ftetilu kien qed jispjega dan, provajna neqirdu il-problema tal-politika vizavi il-korruzzjoni. Din mhix problema li għandna nissottovalutaw għaliex forsi qed naħduha bħala ovvja l-bosta snin li l-politika tkun tista' jkollha kodiċi ta' etika u ma tkunx imdaħħalja f'daw it-tip ta' organizzazzjonijiet mafjużi jew ta' kriminalità, forsi ħadniha bħala ovvja, imma min ikun imdaħħal fil-mafja, per eżempju, l-kriminalità organizzata m'għandux ikollu l-possibilità li jiġi elett. Allura aħna rrid ikollna ċentru ta' tfittxija ta' tarif iktar wiesa u aħna rafna li ħafna pajjiżi anke fl-elezzjonijiet Ewropej li għaddew tal-2009 ċertu pajjiżi Ewropej ippermettew li ċertu deputati kun jistaw jiġu eletti minkejja l-fatt li ġew kundannati għal reati serji xi drabi. U dan imur li l-in mill-etika biss mill in mill-konvinċimenti tagħna hemm bżonn inħarsu b'mod aktar wiesa x'inhija r-realtà u x'għandna qudiem għajnejna. Konna nitkellmu mal-FBI jekk mhux sejra żball tlieta jew l-erba li għadda f'Washington fejn hemm attakk kbir kontra l-ekonomija Ewropea, dan qed iseħħ mill-attivitajiet kriminali permezz tal-korruzzjoni u ħasil tal-flus u dan l-attakk jista' jkun itina daqqa tal-mawt jista' jkun detrimentali lil pajjiżi tagħna l-istati membri tagħna li diġà huma mifnija bħalissa u għaddejjin minn sitwazzjoni gravi ħafna li sitwazzjoni ekonomika minn rigorożità u mill-austerità. Il-Kommissarju Malmström kienet titkellem fuq il-korruzzjoni. Korruzzjoni għandha impatt kbir fuq l-Ewropa, imma hija ċifra li hija ta' rebate ta' 120 biljun euro kull sena ċifra li hija rebate, ġifiri qed nispiċċaw minn taħt. għalda stant meta tnajdu li hemm biljun isħaħ, 60 biljun huma frott attività illegali ta' korruzzjoni fl-Italja biss. Ġifiri nofs dan il-flejjes ġej minn pajjiżi l-Italja. Hemm xi li ma nistawx ninjoraw il-ħasil tal-flus. Aħna ma nafux eżattament kemm iwassal għal-flejjes dan, il-fenomenu fl-Unjoni Ewropea, imma permezz ta' smieħ u tal-laqat li kellna f'din l-aħħar sena skoprejna li m'hemmx għalfej toħroġ barra mill-Unjoni Ewropea biex tfittex dawk il tax havens u l-offshore, il pajizi offshore fejn wieħed jaħbil flus tiegħu. L-Unjoni Ewropea diġà mimlija b'dawn tax havens, aħna għalhekk rridu nagħtu daqqa ta' ħarta kbira lil kriminalità organizzata, rridu nagħtu sinjal li aħna qegħdin hemm, nafu li l-kriminalità organizzata tinsab kemm fl-Italja, fil-Belġu, f'kull imkien, il-mafja Russja Russa pereżempju tinsab fl-Ungarija wkoll. U l-FBI minn ħames snin ilu lawn għamlet task force ukoll f'Budapest hemm il-mafja tan-Niġerja, tan ġappun għamilna screening preċis ħafna għaliex xtaqna li konna numri u ċifri. U għalhekk smajna l-autoritajiet ta' ġudikatura u l-autoritajiet ta' investigazzjoni f'kważi kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Għaliex? Għaliex hemm bżonn li nadottaw pjan wieħed kontra l-kriminalità organizzata li jifli l-aspetti kollha u bajnuna tal-istati membri irrit jaddu wkoll permezz tal-armonizzazzjoni tas-sistemi ġudizzjarju kollha. Jekk il-koll flimkien narfu li hemm problema li hija problema ta' kulħadd, ta' kull stat membru tal-Unjoni Ewropea, qed tisfrutta l-kriżi, tisfrutta li wieħed ma jkunx jaf li hemm din il-problema, tisfrutta il-possibilità li forsi wieħed jaħseb li f'ċertu pajjiżi ma jistax ikun hemm dawn il-fenomeni. Jekk nissottovalutaw din il-problema kollha, ir-realtajiet tal-mafja u tal-kriminalità organizzata qed jaħdmu flimkien, qed jaħtfu din l-opportunità u jagħmlu tajjeb għal dal-vojt legali li hemm. Għalhekk xtaqt li jkollna skambju bejnietna iktar dirett għax għalina huwa importanti ħafna li nifmu eżattament x'qed jiġri. Ma nafx kemm ħajkonna possibilità li konna Eh, laqa mal-Parlamenti Nazzjonali, ma naħseb li dan huwa l-post fejn aħna għandna nagħmlu skambju tal-esperjenzi tagħna. U aħna fir rigward il-kollegi Spanjoli ngħidulhom li aħna naħsbu li nistgħu nimxu l-qoddim anke jekk ikun hemm dan ifisser li jkun hemm ħabsi bes b'regoli iktar ħorox. Issa ngħaddu għat-tieni panel dedikat għal diskors fuq il-korruzzjoni, rapportera 5 minuti minn ġdid mbagħad domandi u risposti. L-Onorevoli Jakolino. Fuq il-korruzzjoni. Tiġa uh, spiegajna xin huma raġunijiet għala aħna tkellimna dwar il-mandat tal-komitat tal eh, xinu biex nindirizzaw il-korruzzjoni mhux biss manke il-ħasil tal-flus. Aħna ridna niddefendu l-ekonomija legali u aħna sibna li dan jista' jsir biss billi jkun hemm l-arfin sieħ ta' ċittadini f'eżavi l-amministrazzjoni pubblika. Ħafna drabi tkun passiva bidejja fuq zaqqa, ħafna drabi burokratika wisq, ħafna drabi komplikata wisq, fejn ma jkunx hemm possibilità li jkun hemm awtorizzazzjoni għal prevenzjoni, fejn ħafna drabi ikun diffiċli li naslu għal riżultati aħħarin. Fejn hemm burokrazija kajmana li ddowwem l-affarijiet ħafna drabi twassal biex il-korruzzjoni tistana. Iżda l-korruzzjoni nafu li tfixkel l-investimenti miex tanċenti inċentif nafu li fejn hemm l-iktar densità għolja tal-kriminalità hija l-korruzzjoni, l-investimenti li ġejjin minn stati membri oħrajn jew pajjiżi terzi. Nafu li tinsab arkubtea taddem diffikultà kbira, l-ekonomija legali, il-korruzzjoni xekkel il-kredibilità tal-istituzzjonijiet u xekkel ukoll l-iżvilupp tal-komunità. Intom eletti fit territorji tagħkom u għalhekk tirrappreżentaw l-interessi tal-komunitajiet li votalkom. Aħna għalhekk ridna f'din il-laqa nisħu kemm s sigurta u l-benessri tan-nies hija msejsa fuq l-amministrazzjoni li taħdem tajjeb. X'inhi korruzzjoni? Isa qed tagħmel eh, tixħim tal-servizzi pubbliċi li kunem tpartita per eżempju ta' servizz ma' flus fejn dak li jkun jkun jista' jgawdi minn pjaċiri mill-amministrazzjoni pubblika. Li niġġieldu dan it-tip ta' fenomenu jfisser li jkun hemm għażla aħjar, ikun hemm skrutinju aħjar tal-klassi tal-managers, tal-mexxejja, tal-amministrazzjoni, imma mbagħad irid sebajnejn ukoll għall-għażla ta' min ikun parti mill-politika, tal-politiċi stess Nafu li l-korruzzjoni iġib maħħa spejjeż kbar, smajna minn il-President Alfano u sħaqna bosta drabi li għanda effetti wkoll transnazzjonali, aħna eh, ridna li jkun hemm miżuri ta' sanzjoni li jkunu ħorox ħafna, diġa jeżistu fl-istati membri, imma dan japplika wkoll għal min jaħdem post fiss u anki għal managers, aħna ridna nagħtu tweġiba wkoll fuq il-kwistjoni tal- Eh, xiri pubbliku biex neskludu wkoll lil min huwa mdaħħal fil-mafja jew ġi akkużat li kien imdaħħal fil-mafja ikun esklus mix-xiri pubbliku u rridu jkollna l-odot kollha disponibbli sabiex bekk inkunu nistgħu neqirdu darba dejjem kwalinkwa tip ta' korruzzjoni. U rraznuhom darba dejjem. Aħna nħossu li l-korruzzjoni ħażina kemm fuq il-livell pubbliku imma anke fuq il-livell privat Dan din it-tip ta' korruzzjoni teżisti, għasbu ftit fuq il-banek jekk jagħtu btixħim eh, ċertu self, jew inkella li jkun hemm flejjes li jintużaw għal frodi, jew inkella l-frodi fuq il-livell tal-Komunità Ewropea fejn wieħed jikseb il-fondi Ewropej b'korruzzjoni. Nafu li l-Unjoni Ewropea hija parti mill-Greko li huwa l-entità Ewropea li tiġġielet kontra l-korruzzjoni, aħna ridna li jkun hemm sensiela ta' programmi speċifiċi biex bekk kun hemm twessih tal-konoxxenzi tal- min jaħdem post imma anke min ikollu rwol fil-politika. Aħna inħadnu il- prinċipju ta' proporzjonalità u sussidjarjetà bħala deputati Ewropej imma nikkonsidraw ukoll il-fatt li l-korruzzjoni ħafna drabi hija huwa reat transnazzjonali u biex jiġi miġġielet b'mod effettiv jeħtieġ li nkunu nistgħu naġixxu flimkien niġdu ħabel wieħed u jkollna kooperazzjoni internazzjonali kemm fuq il-livell ta' ġudikatura kif ukoll fuq livell ta' pulizija. Dan importanti u jimxi jitfit mal-fiduċa mhux bista tal-istati membri, imma rridu nerġgħu niksbu l-fiduċja taċ ċittadini li ħafna drabi kollom difikultajiet kbar, konkreti, meta jiġu imħabtin mal-amministrazzjoni pubblika. Il-Eurobarometer ħares tħarriċ brabta mal-2012 li tliet ċittadini fuq kull erba huma imħasbin fir rigward il-korruzzjoni. U għalhekk Il-korruzzjoni hija waħda mill-prioritajiet tagħna biex aħna niġġilduha bħala Parlament Ewropew. Kienet fil-mira wkoll tal-Kumitat, kienet fil-mira wkoll ta' komunikazzjoni minn tal-Kummissjoni ftit matilu ilu u aħna permezz ta' din il-miżura ta' nofs il-mandat b'dan ir-rapport il nafu li nistgħu waslu approċċ kostruttiv li jista' jgħinna biex nkunu nistgħu nirreflettu aħjar biex niġildu kontra korruzzjoni u biex itina l-frott bħala riżultati fir-rigward il-rapport definittiv. Grazie. Grazie onorevole Iacolino, dunque ha chiesto di intervenire. Per... Grazie Sor Iacolini. Issa fissem il-Parlament Croat. il-kelim miss. Is-Sur Kregar. Grazzi, Sinjuri, tal-edin it-tuni din l-opportunità. Nixtieq nibda billi nappoġġa numru ta' inizjattivi li smajna fuqhom diġà, inizjattivi li promovu il-koordinazzjoni u li nintrabtu iktar fuq livell Ewropew. Zafur prosekuzzjoni u l monetarjal naħseb illi għandna konsegwenzi importanti L-supervizjoni hija importanti ħafna biex eh, nindirizzaw il-kwistjoni tal-korruzzjoni b'mod iktar serju, hemm ukoll eh, il-metodoloġija li tittejjeb f'dan il-qasam, speċjalment ta' tqis l-esperjenzi u anka l-arfin tal-istituzzjonijiet bħal pereżempju l-Bank Dinji u anka l-IMF. Apparti minn hekk nixtieq nenfasizzaw ukoll l-esperjenza tagħna fil-Kroazja fil-ġlida kontra l-korruzzjoni. Permessa dan il-Parlament, aħna rċevejna ħafna għarfien tas suċċess tagħna. Ir-raġuni għalfejn il-ħakna dan is-suċċess hija il-mod kif indirizzajna il-każijiet speċifiċi fejn kien hemm anke prosekuzzjoni ta' politiċi ta' u uffiċjali ta' livell qoli Dan huwa messaġġ importanti ħafna l-korruzzjoni eh, tiġi indirizzata. Irdu nitkellmu anke fuq il-tul tal-proċedimenti u anke problemi simili. U hawnhekk nixtieq nilqa l-inizjattiva illi ninfasizzaw fuq il-prevenzjoni mod iktar effiċenti id-dikjarazzjoni anka tal-propieta, anka ta' konflitt ta' interessi, fost aspetti oħrajn il-miżuri ta' dispożizzjoni du jkunu effiċenti. Il-korruzzjoni isa, isa l-malarja. Ma tistax tippreveni il-korruzzjoni jew il-malarja billi tindirizza il-każijiet speċifiċi. Grazzi ħafna. Issa, mill-Austria. Is-sur Pierab, grazzi, signora President, fil-snin preċedenti aħna ġridna il-korruzzjoni fil-Parlament Awstrijak u introduċejna u adottajna eh, liġi kontra korruzzjoni stretta ħafna l-esperienza ta' naturi illi illi għanna model għal ġlida aktar effiċenti kontra korruzzjoni L-aħjar possibilità biex niġildu l-korruzzjoni hija trasparenza fi xogħol pubbliku kollu anke dak privat għandna bżonn trasparenza għaliex hekk biss nistgħu nipprevenu l-korruzzjoni. Sfortunatament fil-ranking ta' Transparency International l-Awstrija eh, nizlet post u ma nistax nifmu għala. Però nixtieq nkun naf jekk eh, aspetti bħal dawn mhux qegħdin jitqisu wkoll. Grazzi adesso per Grazzi ħafna. Issa fisem il-Portugal. Is-sur Lobo. Grazzi President. L-ewwel nett nixtieq nsellem il kulħadd. Jiena nixtieq nitkellem ħadd il-mikrofonu għaliex nixtieq ngħid li ħafna punti mill-li nixtaq tinqajjem diġà eh, ġew semmija u ħafna mill-punti li semmejtu intom ġew adottati mill-Parlament Portugiż. Per eżempju li konna database tal-kontijiet bankari ta' nies imdaħlin fil-kriminalità organizzata. Dawn il-miżuri kollha ġew adottati, imma nixtieq nitkellem biex nisħaq fuq dan il-punt li se ngħid. Jiena nħoss li l-ħsara minn kriminalità organizzata hija enormi. Nafu li hemm bżonn ta' miżur eċċezzjonali u minn dak li joħroġ mir-rapport tal-Kummissjoni qed nara li hemm isu ġlida ta' kont, ġlida kontra li wieħed joqgħod lura milli jagħti jikxef informazzjoni u jagħti informazzjoni lill-pulizija, jikkollabora mal-pulizija. Din hija importanti anke vis-à-vis l-istat għaliex biex istat jimxi l-ħarir f'dawn l-aspetti min jaf forsi jista' jagħmel eh, kompatibbli l-rapport li wieħed jagħti lill-pulizija vis-à-vis min eh, ma jagħtix l-informazzjoni, deċidi li ma jekxifx. Situazzjoni ta' rajt ma rajt smajt ma smajtx u forsi min ma jamilx dan, min, min jagħmel dan għandu jitqies bħala reat ukoll, min jaf. Grazie President. La parola per il Senato polacco al collega per il senat tal polonia Is-Sur Rulewski. Grazzi ħafna dan huwa eh, l-aħħar darba li sa nitkellem. Xtaqt komplementa l-Sur Jakolino tal-li identifika dawn il-problemi u anka l kustjoni tal-korruzzjoni. Din hija problema hija problema fluda ħafna hija diffiċli ħafna tidentifika u tikkalkula u tkejjilha hemm proċess diffiċli li huwa anka eh, ammont ħin. Grazzi ħafna tal-indirizzaj din il-kwistjoni tal-korruzzjoni mhux biss bejn l-awtoritajiet pubbliċi u dawk l-aġenti privati, per eżempju, meta jkun hemm aċċess għall aspetti finanzjarji, però irdu niftakru wkoll li teżisti korruzzjoni fl-isfera privata, per eżempju, meta nitkellmu eh, fl-investiment fil-Polonja, l-Kostituzzjoni Ewropea semmiet eh, din il-kwistjoni qabel fil-passat. Fil-Polonja, fl-arena politika, il-korruzzjoni tneħħiet ġiet eradikata. U issa għandi mistoqsija għalik. Inti sedintan biex nieħdu cocktail jiena ikolli anka nejt li ħat koktejl hawnhekk il-Polonja jekk dan nagħmel dan huma regoli tagħna tant huma stretti. Però kelli rrid niddikjara dan kollu xorta sa niġi l-koktejl. Issa, minħabba li Polonja pajjiż post-komunist, aħna rnexxinna neradikaw il-komunizmu, però xorta hemm dan il-wirt post eh, wara l-komunizmu. Fil-lingwa tagħna għandna verb illi jfisser tirranġa u ċittadini tagħna kellhom jindirizzaw numru ta' situazzjonijiet jiranġaw post għal tfal fil fil kindergarden jew inkella anka jiranġaw biex jisibu xogħol fej jkun hemm proċedura li tiġi rranġata. U din hija situazzjoni li għadha teżisti. Naħseb li hemm eh, ċerta xorta għadna naċċettaw ċerta korruzzjoni iktar żgħira. Ħanati eżempju wieħed li ħaddem jiddeċidi li jimpjega persuna bżonni speċjali. U ovvjament dan il-persuna għandu aċċess għal eh, numru ta', ta fondi biex jimpjega persuna bħal din. U kuħat jaċċetta li situazzjoni bħal din tiġi rranġata. Isu ma tiġri xi ħażin. Ir-riċerka li semmita l-Kummissarju Malmstrom hija importanti għal riċerka li tissir metodoloġija tajba biex tindirizza eżattament u tara eżatti x'inhi l-korruzzjoni. Grazie. Io adesso do subito la parola. Sì. Is-Sur e Jakolino. Tixtieq eh, tindirizz dawn l-mistoqsijiet? Iva, tu il- l-ewwel osservazzjoni ta' kollega Kroat. Anki brabta ma' tul tal procedimenti Nassumi da qed jirreferi għal proċedimenti amministrativi sewa. Naqblu li għanna bżonn ovvjament nasruhom biex nkun ukoll nagħtu tweġibiet azzjoni mħaffa lil ċittadini. Però jekk il-proċedimenti ġew referiti għal għal sistema legali mbagħad u proċess legali propjament, manna mela għanna regola fisseħ illi tigarantixxi illi ċertezza ta' sentenza minn oħra skont il- ċertu skadenzi li jimxu mal-proċedimenti legali, ġudizzjarji. Eh, din hija problema li nsibu f'ħafna stati membri, forsi iktar f'xi wħud minn oħrajn, imma suġġett li jissogra li dan eh, ħallat il eh, dan dan jifret propjament iż-żewġ eh, kwestjonijiet dawk ċivili u dawk kriminali, ma fil-verità dawn għandhom ikunu ħaġa waħda. Rigward il-mistoqsija ta' kontra l-korruzzjoni. Ovvjament wara li aħna issa nagħtu iktar attenzjoni għal korruzzjoni dan għandu jkun model ta' referenza għal mezzi li se għandhom jiddaħlu fuq livell Ewropew fuq l-adattabilità, fuq kif għandhom jiġu implementati. Ovvjament, skont it-Trattat tal-Funzjament tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea għandha t-tratta u għandha tiħossib il-reati transkonfinali, l-istess bot il-korruzzjoni transkonfinali. Naħseb il-President Alfana tuġeb għal-Sosjet għal-kollega Portugiza. U rigward dak għal il-Polla il-kollega Pollak. Eh, u kol naħseb li għahirġu ġibu s-Sinjura Malsom kiku kienet għawu mux edawu ġu mux tamel ovvjament din huwa il-mira tagħna nkollu qiegħda tiċċaqla, allura aħna rridu bidlu dejjem il-mira tagħna naddattaw, imma aħna ma nistawx nirċivu rigali tal-fuq minn 150 eh, euro eh, U għalek għanna taħt il-threshold li jasal għal-korruzzjoni, jek tiħu koktejl bis, kollega. Imma meta nġu biex nistanzjonaw l-amministraturi, funzjonari, politiċi korrotti, eh, ovvjament hemm dawk li jagħmlu wkoll xogħolhom sew u kulħadd jitfaħam fil istess taħ istess keffa u mhux mhux sew li nagħmlu hekk laqqas. Allora, dunque, ris- <laughs> ehm, comincio dal collega Ruleschi, eh, che mi chiedeva se eh, questa... Collega, eh, li għamil mistoqsija għal kommissarju Malmstrom, nista' ngħidlek li dan kien hemm studju li sar skont il-kriterji ta' ċertu kriterji ta' valwazzjoni. Il-pakket irġib mressa. Is-sena li għaddiet mill-Komissarju Malkom fuq korruzzjoni għalina kien imbaċċus sfer. Meta l-Komissjoni tagħmel proposti tagħha, ovvjament il-Parlament jerġa' jistudja, jixtar dwaru, dejjem attività ta' ta' ta' ta' ta' studju li jsir. U ħanna derina li kien eh, dokument fi tozz ambizjus. Imma fil-fatt, eh, kollega saħab l-fatt li fil sajf il-rapport kontra korruzzjoni ħajġi per-prezentat. Aħna għedin nistenna sa biex il-Komissarju Malmstrom ittina dan il-rapport, sa biex ikun nagħmlu l-ewwel evalwazzjoni. u pass Eh, fuq il-pakket kontra korruzzjoni li kellna s-sena li għaddit u nikkonkludu wkoll fuq ir-rapport. Forsi nitamgħu sas-sajf. Dwar dak li qal il-kollega Lobodel minn Portugal, kellem dwar il- li ma tirrapportax ma tikxif dak li jkun. Tista' twieġeb il-mistaqsija? Segundu me press. Fuq din il-kwistjoni, il-direzzjoni għadin jihdu palissa tista eh, tħassar il-bazi tal-funzjonament tas-suq intern fl-Unjoni Ewropea. minn ir-rapporti li naqrajt minn ħata l-Kummissjoni Ewropea juru li l-idea hija mhix biss li jiddefendu eh, dawk in-nies li jaġixu ta' whistleblowers għaliex għandhom bżonn din it-tip ta' difiża. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar nies illi jikundanaw jew inkella anka jagħtu xi informazzjoni, però meta tqis kemm gravi sitwazzjoni, l-mistoqsija tiegħi din. Biex insalvaw is-suq intern u anke l-Komunità Ewropea fis-sħiħ, forsi għandna bżonn insibu mod kif naġġustaw dan il-bilanċ fejn niddefendu il-persuna illi tagħmel dawn tagħti din it-tip ta' informazzjoni però mbagħad minn naħa l-oħra teżisti diffikultà illi eh, persuni jistgħu jiġu puniti għax jaġixu ta' whistleblowers. Kif nistgħu naraw li din taħdem mod tajjeb fl-interess tas soċjetà? Naħseb illi din kwistjoni eh, diffiċli, però hija situazzjoni tittindirizza wkoll. Eh, dunque, intanto mela. L-ewwel nett naħseb minn distinzjoni bejn il-kategoriji varji li aħna konna għandalu fir-rapport u fix-xogħolna. U din speċifikazzjoni saret eh, obbligatorja meta sirna nafu illi eh, ċertu terminoloġija li kellha tifsira differenti skont il-pajjiż eh, fejn ġejjin fejn hemm dak il-każ li jinqala' Allura għamina distinzjoni bejn min qed jikkolabora u min qed jinforma u min qed jikxef u jiddamil id-denunċja jew ir-rapport. Il-kollaboratur li dak qed ikkoopera huwa dak li jagħmel parti mill mill situazzjoni kriminali, mirjata kriminali, u mbagħad dan jisobih jiddeċidi illi jikkoopera mal-qawwi tal-pulizija, u awtoritajiet ġudizzjarji, u f'xi pajjiżi il- Eh, dawn mhux biss għandek eh, tarfu taraf il fat li għamil din il-biċċa tax-xogħol eh, u t-premjaħu kol ta' dan. U dan huwa sinjal politiku rridna nagħtu. Il-kwistjoni ta' kunċett ta' ġustizzja differenti, ix xida ta' ġustizzja differenti minn kollaboratur. Għaliex ix-xut qatt ma għamel ma kien parti tal-network kriminali u sempliciment sar jaf u ra xaħġa qed naħsbu per eżempju par eh, situazzjoni fejn inti jisiru estorsjonijiet u ċertu eh, kummerċanti eh, hija ġu affettwati minħabba din il-kooperazzjoni legali. Ġifiri, jekk il-kummerċant jiġi meddet u jgħidulu jgħidulu inti għandek eh, dan il-negozju, eh, il-fabrika u inti biex inti tkompli eh, taħdem titħallas tħallas sabon ta' flus. Aħna na kelmalja bit-Taljan jismu pizzo. U aħna dan l-ammont irrit jitħallas għax inkella jiġu jaħarqu lek il- negozju tiegħek, e, jew jagħmlu l xaġa familja tiegħek. Iġifiri il-kummerċant li m'għandux xaqsam ma' dik il-sitwazzjoni kriminali, netwerk kriminali jiddeċidi illi permezz tal-awtoritajiet tal-polizija e, u ġudizzjarja li jikxef e, is-sitwazzjoni, jmur jirrapporta propriamente is-sitwazzjoni. Għall-awtorità ġudizzjarja ġala darba li daw jiverifikaw kux veru jew le permezz tal-istarix tagħhom jagħmlu valwazzjoni tal- possibilità li jidaħlu, f'dak dal-kas ta' dan il-kommerċant, daħluħ fil-kategorija ta' xhieda ta' ġustizzja. Li hija differenti minn dak li kien kollaboratur mal-ġustizzja, jek koopera mal-ġustizzja. Imbagħad jekk inti e- e- hemm din is-sitwazzjoni ta' min jirrapporta u min imbagħad ma jirrapportax. Per esempio għandek stati membri fejn għandek il-soċazzjonijiet eh, ta' ċertu kategorija jiddeċidu li minn netwerk tagħhom eh, jeskludu dawk li ma jkunux iridu jikxfu il- għatti eh, kriminali jkunu għaddejjien, ġifiri dawn il-saċta ċivili kullom kuxenza jkunu jafu xem, xqed jiġri u jridu jagħmlu xi ħaġa dwarha, ġifiri u l-kodiċi kriminali hija mm, hija maġuna f'tapposta, hija msawra f'tapposta b'tali mod li tqishom ir-realitajiet kollha. Għaliex wahda, eh, waħda issa jkollok sitwazzjoni li se jebdu il- eh, ġermini ta' eh, ekonomika ta' ta' ta' ta' nizġa illi hija qed tiġi qed tiġi immermra. Mhux biss u mhux u qed tiġi mċaħda mill-possibilità illi mhux biss ma tkunx tista' tiżviluppa fissu, imma hija bat realtà li tiġi attakkata fuq ħafna eh, lati jina għamilux. Eh, sa tkellimt dwar dan l-eżempju tal-kommerċant. Għaliex hija xi ħaġa li tiġi ħafna pajizi fejn dan il pizzo dan il-las ta' tixħid hija mm, Eh, ja komuni ħafna u qabel din kienet xi ħaġa essenzjali għal mafja biex ikoplu għaddejjin. Imma ħna rajna li fil-velvat dan huwa isu kejl għax li dan jikkontrolla e, isu termometru li jikkontrolla ir-realtà kriminali ta' dik ta' dik ta' dik dak ir ta' dak it-territorju biex il-kommerċjalizzanti jkunu jafu x'qed jiġri x'mhux qed jiġri qabel ma di investi. E, kun jaf minn qabel li dak li tħallas u lil mini tħallas għax kalla dan jaħraqlek il-negozju jew jitfaw per eżempju ċtib ta' kolla fil-serratura. Per eżempju, ta' komuni. Kien hemm min ma rridx jikxifa mill dan nies dawn inqabdu għaliex waqt li kienu fil-fatta dajjib xogħol u minkejja l-provi il-kommerċanti xorta waħda ċaħdu il-fatt li dawn kienu qegħdin jixaħmu għam l-organizzazzjoni mafjuża, mħabba kienet jibżaw. Allura frajnejn tal-liġi dawn minn vitmi spiċċaw ġew eh, kompliċi ġviri ġew akkużati. Però f'pajjiżi wkoll realtà wkoll jirrelta wkoll li għandek eh, kommerċanti illi ma ma jaċċettawx din ir-realtà, din is-sitwazzjoni. Fil-fatt l-aħħar eh, eżempju ta' kummerċant għalli eh, kellu restaurant illi restaurants illi kull sena jieħu sem f'programm ta' stazzjon fuq il-television, il-raj, u dan għandu għandu catering, kampuni catering, għandu ristoranti. U dan sobba ġew fuq il-mafjuż għallu li titħallas. U speċjalment fil-minien u il-lejt. U da mar jikxifa, ma jirrapportom, daw ġew rapportati. Tafx ġara, tafux ġara, li wara li ġew wara sa' dan in-nies oħrajn li kienu parti mill-istess grupp marru jeddu l-om ta' din il-persuna li kixfitom. Iġifri jan kissa l-om edha taħt protezzjoni eh, tal-polizija, 24 sija, kulju. Dinja, realtà Realtà normali ħafna f'pajjiżi li qed jikber kull ma jmur. Imma aħna qed nużaw din is-sistema ta' għajnuna lil vittmi biex forsi nħeġġu l-oħrajn milli qegħdin involuti vittmi oħrajn li bil-for qegħdin e, e, e, insakrin dal-ħabs ta' ta' ta' ta' ta' biża minħabba teddit minħata mafjużi. Dawk il- li u manki nġela li bidlu l-identità minħabba e, din situazzjoni jibidlu jisimmom u kun jomom jitneħew mill-mfejjexu jitfaw band oħra, jihdu band oħra fejkunu iktar e, sikuri e, biex ma jiġu xalihom il-kriminali dinja realtà li aħna taljani ħafna grati li għalix bat messaċ qawwi Bat ovvjament jekk inti eh, fatti tgħix taħt għassa eh, eh, tal-pulizija ġota wara ġurnata mhix ej sabiħa. Jina dina wkoll ngħix biha 24 sija fuq 24 sija. Hija attak fuq il-libertà personali, hija nassa fuq il-libertà personali tiegħi xekkilni imma m'hemmx tagħmel f'dawn is-sitwazzjoni hija parti minn realtà li trid titratta. Issa naddu għal għassur Jakolino biex ukoll jagħmel rapporti fuq il-ħassi tal-flus ħames minuti għal prezentazzjoni tiegħek imbagħad ħajkun hemm parti eh, ieħor ta' skamju ieħor skużani ta' mistoqsijiet. Jekk jogħġobkom użaw il-karta ħadra biex bil mistoqsijiet tagħkom kif tridu. Eh, u nirringrazzjakom ħafna tal-fatt li kon din disponibbli hawnhekk tal-fat li jinti tassew il-qajtu din istadina tana din il-tpartit tamponini, ta' femmit li tista tajna biex nigbru u issa ħanħalli l-presidenza fidejn bil-Newton Dan. Bene, siamo al, alla terza grande questione. Professor Iacolino. Naddu issa għad-dibattitu fuq il-ħasil tal-flus. Kif edna fil-bidu, hemm 1000 biljun dollaru li huma l-flejes li jaslu minn ħasil tal-flus fuq stimi dinjin mill-aħħar stħarriċ u dan it-tina idea fuq il-problema tal-ħasil tal-flus din l-attività kriminali li ħaqqan l-attenzjoni tagħna. Fid-dokumentana aħna isna x'inhuma il-kawżi li waslu għal ħasil tal-flus, x'inhuma l-irmedji li nistgħu nagħmlu biex nilqgħu għalihom, kif nistgħu nsaħħu il-kooperazzjoni tagħna mas-settur bankarju, mal-oqsma differenti u l-professjoni differenti, anke l-qasam bankarju importanti, u għalhekk importanti li jkollna governanza bankarja li permezz tagħha tkun nkunu nistgħu nwettqu kontroll iktar effettiv. L-Unjoni Ewropea għandha strumenti differenti, diġà semmejthom fil-premessa, il-pakket fuq il-governanza bankarja, mexin li Unjoni Bankarja li għandha twassal għal iktar kontroll inċiżiv li jkun tampat kbir, M'hemmx dubju li l-banek irridu jkunu distinti skont l-attivitajiet tagħhom, irridu jkun hemm għażla ċara li qed naħdmu fuqha fuq livell Ewropew biex ikun hemm separazzjoni bejn banek kummerċjali u banek ta' investiment u jeħtieġ li nkun hemm rintraċċar tal-flejjes ta' tranzazzjoni differenti hemm bżonn li nisħu li huma dawk it-tranzazzjonijiet li jkunu klassifikati bħala suspettużi. Jew inkella kif jiġu klassifikati tali skont kriterji oġġettivi. Irridu naraw min huwa l-beneficjarju effettiv ta' dawn it-tip ta' transazzjonijiet biex bekk ikun hemm kontroll serju u konkret. Irridu nevalwaw bir-reqqa il-prodotti ġodda tas sistema bankarja u finanzjarja. Irridu nevalwaw il- din tip ta' attività anke mill-bot, mhux bil-fors fuq il-post. U dan ifisser li rridu naħdmu b'tali mod fuq oqsfa differenti, fuq oqsma differenti, għaliex importanti, għaliex ħafna drabi li dawn it-tip ta' attivitajiet iseħħu bil-moħbi bħala ħasil tal-flus. Dawn kollha flimkien jimxu jitfit biex bekk naslu mod responsabli biex nġildu l-fenomenu tal-ħasil tal-flus. Nafu li huwa ta' livell transnazzjonali, il-sistemi huma differenti u għalhekk l-awtoritajiet nazzjonali huma meħtieġa f'din il-ġlida. F'dan ukoll hemm bżonn ta' dimensjoni Ewropea u hemm bżonn ta' ftejemiet ta' kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi wkoll mod partikolari ma' dawk il-pajjiżi li huma kwalifikati bħala tax havens, hemm 60 minnhom kif edna fil-bidu, hemm bżonn li nuru kuraġġ u rridu nkunu determinati b'mod xieraq fuq dan l-affarijiet. Fuq dawn il-fenomeni aħna qed naħdmu biħġarna u aħna tal-fema wkoll li ikun hemm kollaborazzjoni sfiqa mal qasam privat li jista' jwassal għal frott biex nkun nistgħu niġġieldu il-ħasil tal flows il-korruzzjoni, edna li 20% tal-ħasil tal-flus ġej minn evażjoni fiskali, hemm bżonn naħdmu biex fl-istati membri kollha jkun hemm qasam fiskali iktar ġust, iktar bilanċat, u ntaffu pressjoni fiskali li hemm bħalissa fiżavi ċertu ċittadini u mprizi tagħna minħabba żmien id-diffiċli għaddejjin minna u hemm bżonn li nraznu darba dejjem il-flejjes li jaslu minn attività illegali, mit-traffikar tal-drogi, mill-mħatri illegali, mill-lob tal-azzart, traffikar ta' oġġetti tal-antikità, eh, traffikar tal-organi, traffikar tal-bniedem, għax ħafna drabi nafu li dan huma marbuta mal-ħasil tal-flus hemm bżonn li nagħmlu attività ta' promozzjoni, ta' informazzjoni u anke ta' prevenzjoni. Fil-premessa kien hemm min semmih dan il-punt, rridu nemżu importanza kbira dan il-punt għaliex ir-reat ta' ħasil tal-flus u anke dak ta' auto ħasil tal-flus li inti taħsel il-flus tiegħek inti stess rridu niġilduh fl-istati membri kollha. Aħna konvinti li dan għandu jkun qasam ta' kompetenza speċifika tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew l-EPPO li aħna nixtiequ li jitwetta mill-aktar fis possibbli. Biex nikkonkludi, naħseb li r-rwol tal-professjonista tal-qasam, ir rwol tal-kmamar tal-kummerċ, ir rwol tal-intermedjaturi finanzjari, dawn kollha flimkien huma kategoriji essenzjali sabiex bekk nkunu nistaw nirrintraċċaw dawn l-operazzjonijiet suspettużi fejn hemm reat u fejn hemm dimensjoni wkoll transnazzjonali ta' dan it-tip ta' ġir. Naħseb li din hija premessa essenzjali huwa dokument li miexi bħalissa, hemm ħafna xogħol li għadu għaddej bħalissa, dan kollu tiġi traspost dokument li jipprovajna dal-ħodu u anke permessa l kontributi tagħkom jista' jiġi mtejjeb aħjar iktar u iktar fil-tfassil aħari tiegħu. Nala hawnhekk, President. Salvatore, thank you very much. Um, change of language, but just a good example of European Sana tikom eżempju ta' kooperazzjoni Ewropea. Jina mir-Renju Unitek forsi mandu najtux minn lingwa li nitkellem. Għanna senatur Pierre minn Franza fuq l-lista tal-kellima. U anka sinjura Arges Kazetta minn l estonia kif qegħdin qegħdin eh, nimxu tajb fid-dibattitu tagħna. Għavol qegħdin nitkellmu fuq il-ħasil ta' flus, jekk hawn min irid jagħmel anke xi kummenti oħrajn. Tiżgħu tagħmluhom ukoll aħna il koll irdu naħdmu flimkien fuq il-problema kbira. Is-senatur Pia. Grazzi, Sur President. Jiena għandi żewġ mistoqsijiet diretti. It-teknika tal- ħasil tal-flus, dawn nafuhom sew. Allura, l-ewwel mod kif niġildu din il-problema anke mod l-iktar effiċenti huwa illi nimplementaw rispons wiesa mm, u skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri fuq dawn it-tekniċi. B'dan il-mod inkun qegħdin niffaċilitaw l-informazzjoni minn ma sir tarba uffiċjali għalija. Issa, fuq il-ġilida kontra il-ħasil tal-flus għal darbohra, jizisti ostaklu illi irridu neliminaw fl-istati membri. Għet nitkellem dwar il-sekretezza tal-banek. Extremely relevant. Um... Punt relevanti ħafna. Is-sur Alges Gazetta. Id-dina naqra kif ismek propjament. Alges Gazetta. Europos Sąjungos atsakingoms institucijoms yra eh, labai svarbu užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą. Grazie Hafna. L-autoritajiet relevanti tal-Unjoni Europea għandhom eh, interess li joffru anka din l-assistenza l-istati membri tagħhom. Però nixtieq insaqsi numru ta' mistoqsijiet minn ħatijaj. U għed mill-imsieħba prinċipali favur l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea hija l-OLAF. Saru mistoqsijiet fuq il-riforma ta' din l-awtorità u l-proċess kważi spiċċassa. Hemm dibattitu wkoll fil-Parlament Ewropew fuq il-bdil eh, tal-bażi legali tal-Olaf. Jina nemmen illi jidu nifokaw fuq dan ukoll. Illi eh, jistaw anka jifrustraw din is-sitwazzjoni x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq din ir-riforma tal-Olaf għaw xi kellima oħrajn li jixtiequ jitkellmu dawn niżewġ kelma biss kienu fuq il-lista tal-kellima, pero eh, inkella eh, il rapporter Salvatore Jakolin jistam il-kommenti tiegħu anke jien aktar tard. Għaw xi kellim oħrajn? Ma jidirx li għaw kellim oħrajn. Forsi Salvatore tixtieq tirrispondi l dawn il-mistoqsijiet. Anzi, le, għanna kellim, id-denna naqra minn inti. Grazzi ħafna. Nixtieq nibda l-kummenti tiegħi bli nagħmel osservazzjoni. dwar il-kummenti li saru sa issa. Jina kemm xi impressjonata bil-kummenti li smajt u eh, lesti li tagħmlu dak kollu li hemm bżonn biex nilħqu riżultat tagħna, però hemm anke l-aspett soċjali li rridu nqisu. Għaliex inkella l-approċċ ma jistax ikun biss ekonomiku, għaliex l-implikazzjonijiet tal-korruzzjoni u tal-ħassil tal-flus għal beneficju legali mhux kwistjoni biss ekonomika per anka waħda soċjali anka rispett lejn l-awtoritajiet aspett importanti ħafna dak tal-ugwaljanza li fuq hija msejsa s-soċjetà tal-lum il-ġurnata. U dan kollu jinaqqas il-konfidenza tan-nies fl-istituzzjonijiet pubbliċi u jagħmilha ħafna iktar diffiċli biex l-istat eh, jistabilixxi ruħu. U għalhekk għandna bżonn approċċ iktar koordinat fejna strateġija illi tiġġielet il-korruzzjoni f'pajjiżi hemm ħafna rida politika u fis-snin illi għaddew rajna il-bidu ta' strateġija reali illi hija responsabilta tal-Prim Ministru. Mus nqgħod nsemmi ħafna dettalji, però l-punt li qed nagħmel huwa hija illi irid ikollok politika effettiva billi ikollok rida politika l-istituzzjonijiet iridu jaħdmu b'mod sħiħ u ma jistax ikollok djufijiet fis-sistema. Għandna m'għandniex bżonn nimminaw l-istituzzjonijiet tagħna li xumbat dak eh, iktar joħloq kriminalità organizzata jekk ikun hemm dawn id-djufijiet fis-sistema. Ovvjament għandek bżonn ukoll sistema legali illi tieħu rispons fuq tagħti rispons fuqtu. Għam ka kazijiet fejn il-sistema ġudizzjarja tibqa lura u min jigwadanja il-kriminali. Anka fuq livell Ewropew irridu ikonna approċ komuni, anka namlu skambju ta' prassi komuni Jekk ma jeżisti xi ħasil ta' flus ma jkunx reati iktar seri u għalhekk irdu nindirizzaw din il-problema. Għataw iċ-ċansi li tkellmu kellim oħrajn, pero le għana d-dil-kelma s-Surja Kolino. Grazie, Bill. Grazie, Bill. Grazie, President. Tweġibiet. Lill-kollega Franċiż kienet jirreferi u għandu raġuni għamelek li hemm awtoritajiet finanzjarji li jeżistu fl-istati membri u qed jeżiġi li jkun hemm kooperazzjoni. Jiena l rasu fuq dan għaliex fid-dokument tagħna paragrafu 42 hemm propju din il-ħtieġa li wieħed jaqsam l-informazzjoni qabel ma jkun hemm Eh, min jissenjala xi tranzazzjoni bħala suspettuza. Ġifieri rridu nħtfu din l-opportunità niġbru l-informazzjoni meħtieġa u kunem hemm l tal-informazzjoni u ngħaddu l-awtoritajiet kompetenti biex bekk niblokkaw l-affarijiet fuq omhom biex bekk niblokkaw dawn it-tranzazzjonijiet li huma suspettiżi fil-pront u malajr b'determinazzjoni kbira. Fuq is-settur bankarju jiena nfakkar l kulħadd li ġimatejn ilu fil-fatt il-20 għal moċċar huma mal 20 stat l-iktar industrializzati fid-dinja u avvanzati ekonomikament qablu li huwa meħtieġ li jkun hemm projbizzjoni għal kollox ta' sigrit bankarju li dan jitneħħa. Jiena kont f'Washington ukoll tkellimt mal-Viċi Ministru tat-Teżor fl-Istati Uniti tal-Amerika, kien hemm ukoll bill kien hemm ukoll Agustin u oħrajn u aħna binna fuq il-fatt li hemm bil wiesa li dan sigrid bankarju jitnaħħa. Fil-rapport tagħna najdu moċċar li l-Kummissjoni trid taħta fideja dal-mandat u tagħmel tajjeb għal talba ċara tagħna. U għalhekk hemm ir-raba direttiva wkoll kontra il-ħasil tal-flus u dawn l-inizjattivi kollha flimkien għandhom rieda komuni waħdanija fuq il-livell politiku li jkun hemm sim tal-informazzjoni li l-informazzjoni tkun armonjuża mill-awtoritajiet rilevanti kollha fuq dawn il-kustjonijiet kollha li semmejtu. Fuq it-tieni mistoqsija minn naħa tal-kollega mill-Litwanja, m'hemmx dubju li l-Olaf edha hemm għal ħarsin u l-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea, tal-budget tal-Unjoni Ewropea. U aħna konvinti wkoll li ta' sekwit dak li tajt l-olaf lill-istati membri ma jagħtix il-frott, ma tkunx ta' twiddiba xirqa. Hemm bżonn li nifmu mill-ġdid li ġala darba ikonna l-EPPO, l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku, jifdel xorta xogħol amministrattiv minħa tal-olaf biex ttejn u tagħti daqqatit lil dan l-uffiċċju ġdid tal-Eppo u taħdem ukoll it-fit mal-Eurojust bħalma tafu. Fir-rigward imbagħad l-aħħar mistoqsija jew riflessjoni tal-kollega Griga fuq id-dimensjoni mhux biss ekonomika tal-fenomeni kriminali li aħna qegħdin nindirizzaw, jien ma nistax ma naqbilx li hemm impatt soċjali, li hemm implikazzjonijiet li jiġu minn attività kriminali kostanti li hija imsejsa sow u li tifni ukoll il-nisġa soċjali li diġà għandhom fuq spallejam il-diffikultajiet li qed kemm fuq livell ekonomiku, finanzjarju, kriminali u anke fuq eh, ġlida legali li ħafna drabi ma jkollix biżejjed qodot. Hija ġlida reali aħna bħala Parlament Ewropew ridna uffiċċju speċjali tal-Prokuratur Pubbliku ma' qudin qed niġbdu ħabel wieħed u issa konvinti li eh, imist l-Kummissjoni u l-Istati membri li il-Kummissjoni tkun tista' tgħaddi il-klim għal fatti. Il-liġijiet waħedhom mhux biżejjed, tajjeb jekk ikun hemm testi uniċi, waħdanin, nafu li diffiċli li wieħed jagħmelhom dawn, imma huma essenzjali. Hemm bżonn li ikun hemm emil konkret tangibli li issa mill-klim naddu għal fatti, naddu għal implementazzjoni ta' dawn id-dokumenti u dawn il-liġijiet, naddu għal governanza fiskali, għal-ġlida kontra l-evazzjoni fiskali, għal-frodi fiskali, imma anke settur bankarju li edin nejnuħ fil-krizi li għaddej minna bħalissa u li diġa semmejt fil-diskors tijaj. U għalek, mux bis emżon ta' rida politika, imma emżon ta' kapacità li wieħed jiddialoga bejn l-intatajiet ta' kontroll. Emżon li wieħed jagħti widen u jikkontrolla dawn l-affarijiet Ek qed namlu fuq livell parlamentari bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali hemm bżonn li nagħmlu l-istess fuq il-livell ta' entitajiet ta' kontroll fuq il-livell bankarju biex bekk niġġieldu l-ħasil tal-flus. Jekk naħsbu li b'dawk il-flus kollha li jiġi mill-ħasil tal-flus, elf biljun dollaru dawn il-flus nistgħu nelbu kwalinkwa tip ta' kriżi tal-istati membri, kwalinkwa daqs u ħafna rizorsi nistaw nużawhom għal kultura, għall edukazzjoni għat taħriġ għall welfare narfu li probabilment hemm għandna naħdmu, hemm għandna nintervjenu u hemm għandna niġbdu ħabel wieħed flimkien biex bekk inwetquh mill-aktar fis possibbli. Grazzi. Okay, um... Tajjeb numru ta' kommenti minn ħatijaj. L-istanatur PM Franza huwa għal jekk smajt sew illi għandu jkun hemm skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri. Aħna naqblu ħafna miegħek. Aħna konna fl-Stati Uniti eh, l-ġimgħa l-oħra kif anka kienet Sonja u Sinjura Fahon u anka Surja Kolino fost oħrajn. U hemmhekk smajna fuq il-Sintku Giuliani, Sintku ta' New York, li kellu eh, tolleranza zero kontra kriminali fi New York, kienet politika effettiva ħafna. U darna xilu jilħu għalix il-sistema mm, ta' polizija differenti fi New York kienu jaħdmu mod separat minn xurxin, kellhom id-databases tagħhom stess, u għalhekk li ġara kien illi Umbad dawn id-databases ġew marbuta flimkien u kellhom stamp aktar ġenerali ta' xed jiġri. U setaw identifikaw anka dawk id żoni ta' ħafna kriminalità u għalhekk il-mira tiegħu billi għaqqat l-elementi differenti biex jara stamp aktar ġenerali. Xi ħaġa oħra li rajna f'Washington kienet din l-Amerikani eh, fl-attakkiet tal-11 settembru indunaw li kienem diffikulta biex kienu jafu eżattament x'kienet jiġri, però l-lum ġurnata ħolqu dawn il-fusion centers. Um, 18.5 Um, 18.5 il-1500 punti ta' kuntat u dawn jaħdmu mod separat, ma jaħdmux fl-imkien. Però jeżisti dan l-uffiċċju miftuħ fejn eh, ikun hemm uffiċja minn kull aġenzija differenti biex jaħdmu fl-imkien. F'dak li jissejjaħ Fusion Centers jagħmlu skambju ta' informazzjoni. Dan huwa sigriet li aħna wkoll iridu napplikaw. Inti minn Franza, jien minn Renju Unit. U l-popli tagħna <laughs> għamlu eluf ta' snin jiġildu l-xurxin u nista anzi jina ċert li hemm nis fir-Renju Unit li ma jridux jikun hemm skambju ta' informazzjoni mal-Franċiża x'inna niġġildulkom għal ħafna. U din hija eh, xi ħaġa ridikola ħafna. Għandek raġun. Il-problema hija li l-gvernijiet nazzjonali tagħna ma jgħadmux ħafna flimkien. U aħna xogħolna tal-Parlament huwa illi nilħqu din il-mira nibdew nafdaw iktar il-xurxin. Aħna jdu nimmotivawhom. U naħseb Salvatore u jiena u anka l-kollegi tagħna eh, jaqblu magħkom assur kaġeta u l-kumment li għadda fuq l-Olaf. Din hija kwistjoni ta' rida politika illi l-istati membri jagħmlu xi ħaġa Kenna eh, xut minna ħata eh, l-Olaf fi smieħ tal kumitat tagħna u għalunna li 90% tar-rapport tal-Olaf jinbatu eh, fl-istati membri għax hemmhekk hemm il-prosekuzzjoni, m'hemmx waħda fuq livell Ewropew. U dawn ir-rapporti ħafna drabi jibqa' hemm ma tittieħidx azzjoni fuqhom. Għaliex l-istati membri ma jieħdux azzjoni fuq l-evidenza li jkollhom quddiemhom, għalhekk l-ola għandha l-problemi tagħha jridu nappoġġjaw hija kwistjoni illi nimmotivaw il-gvernijiet nazzjonali tagħna. Issa, fuq is-Sinjura Patrianaku, nispera li qed nisimha tajjeb, u fuq il-punt ta' dimensjoni soċjali hawnhekk nista' naqbel miegħek ukoll għaliex eh, dawn ir-reati eh, għandhom effetti negativi fuq ix-xogħol u ma nafux għalfejn l-Imperu Ruman sfaxxa fi xejn, forsi hija sitwazzjoni relatata. Għal darboħra din hija kwistjoni ta' rida politika. Għanna kważi 28 gvern nazzjonali issa la tidħol Kroazja, rridu nkorraġuhom biex jaħdmu flimkien. Il-Segretarju Ġenerali tagħna li huwa minn għandu s-saħħa li kollox. Hawnhekk lejla Eh, ħaniħdu cocktail sa kemm mawx kummenti oħrajn naħseb li nistgħu nifqgħu hekk. Fisem l-MEPs nixtieq nirrisikom tal-li ġejtu hawnhekk tal-li vjaġġajtu biex tiġu tagħtu l-opinjoni tagħkom. Naħseb l-iktar ħaġa importanti hija illi nibqgħu f'kuntatt ma' xulxin, mhux li konna laqa waħda u mbagħad ma naraw xulxin qatt iktar irridu nużaw il-liberija tagħna biex naħadmu flimkien biex eh, natu spinta lill-Ewropa. Issa, Salvatore, għandek xi kummenti? Għandu perdira kemm. President, kull ma xtaqt nagħmel huwa li ngħid li fil-jiem li ġejjin ser natulkom id-dokument tar-rapport kif ġi approvat tal-ħodu min jixtieq jista' jagħti l-kontributi tiegħu, jista' jagħti xi suġġerimenti jew kummenti biex inkomplu x-xogħol tagħna.